Okay, colleagues. Ta' pues, kollegi. Colleagues, as I open the meeting, can... Eżis kollegi, niftaħ il-laqa tagħna. Nixtieq ngħid merħba lill-kumitat tagħna l-Kamra tal-Kummerċu tal-Industrija fil-kostituenza tal-Ġermanja, tas-Sur Kunz. Merħba fostna u nittamaw li sib dal-kumitat ta' interess għalik. Mikrofon għal-kellim. Is everybody happy with the agenda? L-agenda tistaw taċċettawa, naddottawa, naddu għall-approvazzjoni tal-minuti tal laqqa ta' 18 u 19 ta' marzu l-25 u 26 ta' marzu. Ta' provawam. Iva, grazzi. Issa l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa regolament tal li permetti l-għajnuna statali, konsiderazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni, din hija l-abbozz ta' opinjoni tiegħi, konsiderazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni, Il-proposta tal-Kommissjoni temenda dispożizzjoni fuq ċerta regoli ta' jnuna statali għal Kumitat ta' Trasport jagħmel bidliet ta' regolament 13-70 fuq l-obligi ta' servizz pubbliku fi trasport pubbliku bil-ferrovija u bil-karozzi Jina imħazzeb dwar il-proċedura tal-Kommissjoni biex temenda r-regolament 13-70 permezz ta' dak li msejjaħ regolament li jippermetti l-għajnuna statali. Skont il-proposta tal-Kommissjoni artiklu 9 tal-regolament 13-70 mandux jibqa japplika wara idħul fis tal-regolament adottat mill-Kommissjoni fir rigward din il-kategorija tal-għajnuna statali. L-artiklu 9 palissa jizenti, jeżenta il-rekwiżita notifika li jinsab fl-artiklu 108 tal-Trattat tal-Ħidma tal-Unjoni Ewropea għal kompens pubbliku għall-operaturi għall-operazzjoni ta' servizzi ta' trasport pubbliku Konformita ma l-obbligi ta' tariffi stabiliti mir regoli ġenerali skont dak ir-regolament. L-inklużjoni ta' dawn it-tibdiliet ta' regolament 1370 fil-regolament li permette l-għajnuna statali li tfisser li l-proposta tal-Kommissjoni tirritana ferm. Il-regolament 1370 huwa qatt legali li ġie adottat taħt il-proċedura ta' kod-deċizjoni. Fl-opinjoni tiegħi għal daqstant mhux aċċettabbli li l-Parlament Ewropew għal Parlament Ewropew li l-Kummissjoni qed tipproponi timmodifika qatt li ġi kodeċis b'regolament tal-Kunsill li fih il-Parlament bil jiġi konsultat. Iktar u iktar ġala darba memx eh, obbligi legali biex il-Kummissjoni tipproponi bidli ta' regolament 13-70 tal ajnuna statali Barra minn hekk biex tikkomplika aktar l-affarijiet, il-Kummissjoni adottat proposta ġdida għal regolament mandatorju 13-70 permezz tal-OLP, il-Proċedura Leġislattiva Ordinarja. Ma nistawx nifmu għala il-Kummissjoni ma daħliċ il-bidliet proposti permezz dal-regolament li permetti l-għajnuna statali direttament fil-proposta tal-regolament 13-70. Il-Kummissjoni billi faslet il-proposta ta' regolament li permette l-għajnuna statali b'dan il-mod manifestament ma ġa ma tax rispett għal prerogativi leġislattivi tal-Parlament. Kwalinkwa bidla għal regolament 13-70 li xtaqet tikseb il-Kommissjoni suppost kellhom isiru biss bil-proċedura leġislattiva ordinarja l-OLP. Il-Kumitat Ekon huwa l-Kumitat mexxej fuq dan id-dokument u it tagħmel talba fuq regola 50 fir-rigward referenzi tal-regolament PSO fil-regolament li permette l-għajnuna statali fil-rigward trasport. Wara l-izviluppi li kienem fil-Kunsill fejn l-Istati membri accettaw proposta tal-Presidenza Irlandiża li tħassar mit-test kwalinkwa referenzi dan ta' dan regolament tal-PSO u wara serħan il-moħ li rċevejt mill-Kumitat Ekon permezz ta' l-ex-President u r-rapporter huma wkoll ħajprovaw iħassru l-iktar referenza importanti għal dan ir-regolament. U għalhekk jiena ddeċidejt li nimxu b'din l-opinjoni taħt ir-regola normali 49. Infakkar il-Kumitat li sabiex nkunu b'konformità mal-iskeda tal-Kumitat Ekonomiku Monetarju irridu nkunu naġixxu bħeffa biex inwaslu din l-opinjoni Nafu li skeda tal-ekon hija stretta ħafna u dan ifisser li skadenza tal-emendi ħatkun il-25 ta' April fl-ofsenar. L-emendi jistaw jitresqu bl-Ingliż biss, inkella musser il illaħqu mal-Kumitat Ekon. L-abbozz opinjoni tiegħi li jinsaf id-dokument tal-lum għadu ma ġiex tradott sissa. Iżda naħseb li tistaw tifmu l qofol tal-opinjoni tiegħi ħatkun emenda ta' kelma waħda biss biex inħasru il-proposta mill-artiklu numru 9. U għalek ser tkun xie opinjoni twila wis, kollegi, iżda ħatkun emenda kelma waħda, emenda waħda zaħira, u ħatkun il-kelma biex tħassar, to delete mill-Inglis. Mish bxaġa perfetta li nistaw nindirizzaw l-affarijiet bl-Inglis biss, iżda importanti biex il-laħqu ma l-iskeda tal-Kumitat Ekon biex huma jkollhom dan id-dokument fidejhom meta jaslu għal-votazzjoni. Tajab wis, l-iskedenza l-emendi għal 25 ta' april u nittamaw ikolkom il-rapport bl-Inglis tiegħi biex bekk kunu tistgħu tifluħ u torbtu dak li għadni kamat miegħu. Sur Gross. Grazzi, President nista' nżomm fil-qosor ħafna fil rigward il-sustanza aħna 100% naqblu miegħek u l-PPE ma jridux respu l-ebda emenda. L-artiklu 2 biex nħasruħ. Imma mbagħad il-kwistjoni għala l-Kummissjoni daħlet din it-tip ta' proposta f'dan it-tip ta' regolament meta suppost hemm il-kodeċiżjoni hija dubjuża bħalma hija dubjuża għalik. Minix espert legali, ma nafx eżattament kemm hija legali lanqas li taġixxi hekk. U għalhekk nixtieq nkun naf fiċ-ċar x'qed jiġri. ċaġoħra nixtieq nkun naf huwa dwar ir-regolament 1370 emendat fl-2007 għala ma tqis bħala l-bażi dan kollu. U dan wassalni issa l-aħħar punt tiegħi ma naħsibx li Din se tiġri ma jekk il-Kummissjoni u l-Kunsill jaqblu flimkien il-rapporti għaj fuq l-obligi ta' servizzi pubbliċi jkollu jiġi introdott mill-ġdid. Konna namlu hekk, ma nafx hekk dan jikkawżax problemi mbagħad. Grazzi, Sur El Kadrawi. Grazzi, President. Nistanżaw fil-qosorina wkoll. Aħna bħala grupp nappoġġaw dan kollu li għadek emet, mhux biss fuq l-amla imma anke fuq sustanza. U għandek l-appoġġ tal-grupp tagħna. Sur de Baker? Anki jien nista' nżomm fil-qosor. Il-grupp tagħna jaħseb li l-trasferiment tar-regoli għajnuna statali hija inizjattiva tajba minnaħa tal-Kommissjoni iżda ħanpoġġu l-istess komment fir-rigward tal-emenda li segwi il-proċedura legislativa normali. Ah, na, nasbu li zgarrajna xiftit mill-proċeduri tas-soltu għalhekk inkomplu mal-kummenti li għadek għamilt inti sur Presidenta. Il-kedruġija li ħoloq dan kollu hija ċara, forse nistanajt ngħid ftit iktar fuq dan. Mbagħad fuq wieħed A numru 6 fuq it-ħassir ta' dan. X'kienet ir-raġuni għala dan tħassar? Ma fimniex eżattament għala kien hemm dan it-ħassir iżda apparti hekk minn hekk nistgħu naqblu fuq il-maġġor parti. Grazzi Sur Kumramer. Il-grupp tiegħi, President, jappoġġak bisħiħ, iżda aħna mħasbin daqshekk dwar eżattament x'hemm wara dan il-ħsieb minn ħadha l-Kummissjoni. X'għandhom f'moħħhom il-Kummissjoni? X'tom? Għaliex kien hemm ħafna kwistjonijiet li kienu ilhom magħna għal dawn l-aħħar snin u suppost il-Kummissjoni l assist ta' trattati mhux suppost ta' kasbrom huma stess. U jekk ma jitħlux mill-bib jitlu mit-tieqa biex iduru ma' liġi u għalhekk issa jidher li sibna soluzzjoni ma jidher li issa jizgarraw mill-ġdejt u jagħmlu xi ħaġa li mhix eżattament skont ir-regoli. Mela qed jasbu x'tom. Aħna rridu jkollna tarif ċar, rridu jkollna xi ħaġa li fuq għall-Parlament u l-Kunsill jaqbel fuq u jekk il-Parlament kull ma jiġri huwa li qed jingħata l-ġemp, qed tiċaħdulna drittijiet li aħna għandna. U din mhux l-ewwel darba li qed tiġri. Iżda aħna mhux kuntenti dwar dan qed ngħidu fiċ-ċar u kieku kellna noqogħdu nerġgħu nibdew mill-ġdid, mod kemm xejn differenti dan ikun fattibbli iżda mhux kuntenti b'dan biss. U għalek, l-istess bħal maġġara l-aħħar darba irridu niġbdu l-attenzjoni tal-Kommissjoni manke l-President tal-Parlament biex jiġbdilhom l-attenzjoni mill-ġdid li għal darboħra hemm min qed jagħti ġemp lill-Parlament Ewropew. Kulħadd irid ikun jaf dan, aħna rridu xerdu dan il-messaġġ kemm jista' jkun. U inti bħala President tal-Kumitat, intu koll missek tibat ħafna nies kemm jista' jkun possibbli li ngħidu aħna mhux lesti li nibqgħu sejrin hekk, mhux se nippermettu li l-affarijiet ikomplu mixin hekk. Il-Kummissarju għada meta jiġi magħna nistgħu nsemmulu din il-kwistjoni, suppost qed ikun qassa ta' trattati jkun il-gwardjan u mhux jagħmel kontra. Il-President, Iva ħanarraf l-opinjoni tagħna lil kulħadd ma kull min niltaqa'. Is-Sur Zider, issa. Grazzi, President. Nishtiq najt xaħġa jenu kol dwar il-proċedura li ntużata hawnhekk. Nixtieq nkun naf spjegazzjoni tal-Kummissjoni x'għandhom xi jgħidu fuq din il-proposta. Grazzi sur Grika. Le, tajjeb wisq. Il-Kummissjoni għanna Sinjura Mercedes Campo. Ikjożbuk? Grazzi ħafna. Għanna prova nispjegalkom l-argumentazzjoni legali li twassal motivazzjoni tal-proposta tal-Kommissjoni. L-argument legali pur. Palma tafu, regolament 13-70-2007 huwa regolament dwar it-trasport u meta ġie adottat ġie adottat għabbażi ta' bażi legali doppja. L-artiklu 91 korrenti li huwa bażi legali ta' trasport, imbagħad l-artiklu komuni 190 ta' trattat li jippermetti li l-Kunsill jistabilixxi l-kundizzjonijiet ta' kompatibilità għal ħtieġa ta' notifika l-Kummissjoni u l-eżenzjoni tagħhom Għal dan ir-regolament ta' trasport japplika wkoll l-artiklu numru 9 li jagħmel referenza l-ewwel net għal kumpens u mbagħad anke għall obbligi ta' servizz pubbliku. Il-problema li wara trattat ta' Lisbona iddaħħal artiklu ġdid li huwa l-artiklu 108.4 u dan l-artiklu issa qed jintroduċi ċertu sfumaturi li jagħtu l kummissjoni issa il-kompetenza esklusiva li jistabilixxu dawk il-kundizzjonijiet ta' kompatibilità skont il-kategoriji tal-għajnuna u memx għalfej ikun hemm notifika lill-Kummissjoni. Ġifieri jista' jkun hemm eżenzjoni għan blok. Dan xi fisser? Ifisser li l-Kummissjoni mhux qed jaqbel mal-Parlament u għabbażi tal-artiklu 109 m'hemmx bidiliet rridu nistabilixxu l-kategorija u l-enin wiesa tal-għajnuna statali jista' jkun hemm eżenzjonijiet imma sta l-Kummissjoni u dejjem jorbtu mal-kondizzjonijiet ta' kompatibilità. Ir-regolament 13-70 issa qed jiġi revedut minn ġdid hemm proposta tal-Kummissjoni differenti li introduċi ċerti modifiki fuq dawn ir-regolamenti dan xi fisser. Ifisser li ma nistgħux nżommu l-artiklu disa kif palissa bħalissa mingħajr tal għaliex hemm qafas istituzzjonali ġdid setta regoli ġodda. U għalhekk din l-unika raġuni wara l-ħsieb tal-Kommissjoni li trid tintroduċi u timproponi l-introduzzjoni tal-artiklu numru 9 bil-regolament li permetta l-għajnuna statali. Dan għaliex ma nistawx nżommu il-qafas li kena qabel ma nistawx nħallu l-possibilità li l-Kunsill jistabilixxi d-dati. Issa hija prerogattiva tal-Kummissjoni li tistabilixxi d-dettalji skont it-Trattat tal-Lisbona. Għalhekk hemm bżonn introduċu dan għaliex jekk irridu nżommu l-eżenzjoni għan blokk għal PSOs l-obbligi ta' servizz pubbliku irridu nsibu soluzzjoni din soluzzjoni tinsab fir-regolament li jpermetti l-għajnuna statali. Din l-unika raġuni memx lebda raġuni għal bidlu kontenut tal-artiklu numru 9 imma hija kwistjoni legali, ħtieġa legali biex namlu konform, nallinjaw il- il-dispozizjonijiet legali wara tħul fis seħħ ta' Trattat ta' Lisbona. Nittamil ċarajt xi ftit l-affarijiet. Uh, thank you, Commission. I'm not... Il-President, ma nafx kemm ġib ċarezza, ma xorta waħda, grazzi. Jiena jidhirli li kif nibda nisma ħtiġijiet legali u klim bħal dawn, nibda nkemmex titwitxu nibdaw jitħlu ċertu suspetti bħala membru għalet, għalix huwa mod kif il-parlament ma jibqax marref u dduru miegħu, frankament. Sur Bradburn, jek jożbuħ? Grazzi, President. Jina kontet nistenna qabel nikkommenta biex nara l komissjoni xandhom xejdunna imma passoltu, s-soltu, il-spiegazzjoni hija marbuta ma' dan l-artiklu, ma' dan l-artiklu, ma' l-artiklu li jħor, ecc. U xi sarraf tan kollu? Trasparenza. U jekk aħna bħala Parlament Ewropew mhux qegħdin niġu involuti fil-kwistjoni stess li bħalma tiftakru minn dibattiti ta' qabel fuq ir-regolamenti inizjali li kellna fuq l-għajnuna statali u l-PSOs huma miżuri kontroversjali ferm U għal daqstent, mux biss titqis il-pozizjoni legali, mank il-pozizjoni sensibli li għanda tintlaħaq, jiġifiri, ikun hemm trasparenza fid-dibattitu u dan jiġi diskuss fl-istituzzjonijiet li huma eletti direttament u mhux dawk li mhumiex, u naħseb li din hija redikola u jista' jkun hemm kwalinkwa artiklu ma jinteressanix. Irridu li jkun hemm ftuħ Uridu rridu il-possibilità li nidibattu il-proposta bħalma qed inti sur President. Naħseb li kellek raġun u rridu nkomplu nimbuttaw sabiex bekk niżguraw li aħna bħala politiċi eletti nkunu involuti speċjalment meta dawn mhumiex sempliċement naqrit legali imma kwistjonijiet ta' sustanza. Grazzi. Ah, ich möchte nur einen Satz dazu sagen. Wenn es Jina nishtiq inżid ħaġa waħda, punt wieħed, jekk hemm ħtiġijiet legali, allura bla dubju eh, dawn il-ħtiġijiet jridu jirrispettaw ir-rwol tal-Parlament Ewropew. Dan mhux bħal eh, donnu għanna il-Papa illi eh, qed isegwi ir-rida tagħha biex dwar kif għandu jagħmel affarijiet Għawek, hija sempliciment kwistjoni ta' li nirrispettaw ir-rwol tal-parlament. Hemm ċerta apparat legali illi irrit jiżgura illi hemm proċeduri legali għal kif eh, il-parlament jittieħed f'konsiderazzjoni fil-proċess kollu. Jina mhux qed ngħid illi eh, irridu eh, nkunu superjuri, iżda irridu nirrispettaw il-proċess legali bażiku. U qed ngħid dan ukoll bħala membru tal-Kumitat Legali, tal-Affarijiet Legali. Smajna mill-servizzi legali tagħna dawn huma favur eh, il-verżjoni tal-Kommissjoni jew mija xaħġa simili ta' dak li tiġri fil bundeslag Ġermaniża. Eh, Jena jkollina metti li ma nafx qed fil bundeslag Ġermaniża, iżda s-servizzi legali tagħna għandhom l-opinjoni bħalna. U għandhom interpretazzjoni differenti mis-servizzi legali tal-Kummissjoni. Donnu ħafna eh, differenzi fl-opinjoni bejn is-servizzi legali ta' istituzzjonijiet differenti. Issa il-kwistjoni li tħassibni hija illi kif qal is-Sur Red Bull il il-Kumitat ta' Servizz ta' Trasport Pubbliku qed eh, għandu għal-qalbu ħafna situazzjoni fil-floqsma u ta' trasport fil-reġuni tagħna. U jekk aħna ma nikkonsidrawx l-opinjoni tal-Parlament u anka jekk ma narawx eh, xinu il-riżultat li dan ser ikollu għal PSOs, naħseb illi ikun perikolus. U imur kontra l-Kostituzzjoni eh, għabbażi ta' kwalsiasi trattat. Għalek jien mħasseb Eh, dwar il-fatt illi impoġġu il-PSO eh, u l eh, statali fuq l-istess pjan. U għalek jiena għandi l-intenzjoni illi inħassar, inħassara il eh, servizzi legali, l-esperti legali jistaw komplu argumentaw ma fl-axħar mill-axħar għanna zewċ kustjonijiet għawek. Din hija il-direzzjoni tajba għal PSOs u t-tini punt din twaqqaf il-parlament tillimitaħ Iva u għalek minħabba dawn iż-żewġ raġunijiet għandna nħassruha. Sur Bosch, miex sempliċement miex mistoqsija li għandi, issa suġġeriment. Ikun possibli, Sur President, eh, inti semmejt il-fat li aħna rridu kwistjonijiet ta' kompetizzjoni biex jibqaw veħdan diġi move u fit trasport dan kien ser jagħmel affarijiet iktar dritt tal-punt. Dan ma naħsibx illi seta seħ f'dan il-każ għaliex eh, il-pubbliku kiku ikun iktar konxu eh, ta' kemm huma importanti dawn il-kwistjonijiet u hekk mhux qed nitkellmu biss għal l-għajnuna għal għajnuna ehm, komuni. Iva, il il-problema hija illi il-Parlament qed jiġi iżolat, qed jiġi maqtuħallih. Naħseb dan huwa punt importanti. Mela, din eh, l-iskadenza hija April, il-25 ta' April, eh, nafu li eh, l-affarijiet iridu jsiru u l-proposti tagħkom iridu jitresqu bl-Ingliż, però tifmu li dinja minħabba raġuni ta' skadenzi. Nirringrazzakom ħafna tal-appoġġ dwar dan u issa serna di għal punti li jmiss fuq l-aġenda illi huwa il-rapportar fl-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili u r-rapporterja s-sur Christine de Varnjak. Christine, fidejk. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi, fl-2010 l-Unjoni Ewropea kal-qoddima leġislazzjoni dwar l-investigazzjoni ta' problemi, incidenti eh, tal-ajruplani, ma l-lum donnu em regoli ġodda għal prevenzjoni ta' dawn ehm, l-incidenti. L-ideja hija sabiex nikkonsidraw anka dawk l-incidenti illi eh, zraw sabiex ġraw sabiex nevitaw ehm, incidenti fil-qudiem jekk wieħed qis il-numru ta' inċidenti li ġraw, aħna spiss assistejna għal diżastri u ir-raġunijiet ikunu diversi għal li waslu għal dan l-inċident eh, minħabba il-piloti tagħna, minħabba l-air traffic controllers, U għalek dan il-rapport eh, huwa um, intenzjonat sabiex uh, innevitaw l-incidenti fil-futur. Il-direttiva li qed nipproponu trid tindirizza puntu dan l-aspett. Meta nitkellmu dwar il-prevenzjoni, huwa importanti li jkun hemm il-kompilazzjoni, il-tqejt fil-mkien ta' data Eh, dwar l-inċidenti. L-ewwel qabel kollox meta tiġbor id-data tiżgura illi il-ħaddiema illi eh, identifikaw dawn l-inċidenti jridu jgħidu anke affarijiet eh, illi għamlu huma stess dan għandu jsir b'mod spontanju sabiex jinformaw li kulħadd illi l-inċident appuntu ġara. Illum eh, nafu illi hemm serje ta' diskrepanzi dwar kif imur l-affarijiet bejn stat membru u stat membru ieħor. Huwa importanti li niskuraw illi kull min jaħdem fis-settur ta' traffikar tal-ajru irid ikun jista' jirrapporta inċident mingħajr ma jibża' eh, jagħmel dan u dan għal ġid ta' sigurtà min uh, jirrapporta dan l-incident irrit ma jridx ikun eh, qed uh, jibsa illi huwa riżultat tal-rapport tiegħu ser ikun suġġett għal xi kastik minn naħa tas-superjuri tiegħu. Din hija waħda mill-miri tal-proposta l-azzjoni tagħna trid tiffoka sabiex niżguraw illi dawn il-miżuri huma adekwati. Per eżempju, jekk ħaddiem jieħu pożizzjoni uh, Mm, ikun ħa pozizjoni, minħabba l pozizjoni ikun ħa tkun tkeċċa minn xogħol, għet ikun qed jagħmel ksur eh, tal ikun hemm ksur tal tal mm, ta' drittijiet tiegħu barra minn hekk irid eh, ikun hemm il-possibilità li jkun hemm revoka ta' dan it-tkeċċija mix-xogħol. U irridu wkoll inkunu kapaċi eh, nidentifikaw definizzjoni ta' cross negligence irridu nizguraw illi hemm fiduċa wkoll u irridu nkunu eh, nkunu kap nkun kapaċi nibnu fuq din il-fiduċa, il-fiduċa li konna fil-ħaddiema. Fil irridu niskuraw illi il-proposti tagħna eh, jilħu il-riżultati eh, il il mixtieqa il eh, hemm ukoll il-data connection din hija importanti. Kull sistema trid tiżgura illi kollha l-aqwa kwalità ta' informazzjoni illi tista' tintuża bl-iktar mod effettiv. Eh, l-awtoritajiet trid ikunu kapaċi analizzaw din din id-data sabiex ikunu jistaw eh, jużaw eh, l-aqwa mżuri għal dik il-problema tkun ġiet identifikata. Jekk aħna natu ħarsa lejn ir-regoli eżistenti, irridu uh, irrit ikonna uh, il-kapacità li nanalizzaw din id-data. Aħna l-kol kam aħna rajna dawn is-sistemi ta', ta, uh, ta allerta. Iżda importanti li konna analiżi ġusta tajba ta' din id-data huwa għal din ir-raġuni illi l-ESA għandha eh, għandha rwol importanti il-leġislazzjoni attwali identifikat eh, serje ta' eh, incidenti illi ridu jiġu rapportati lill-awtoritajiet. din hija dan huwa sistema, sistema ta' rapportar volontarju. Jekk ikonna qafas legali ċar, kullħat eh, kulħadd ikun jaf dak li għandu jiddikjara u għawek jiena eh, ninkludi wkoll kol eh, il-settur tal-avjazzjoni ċivili fl-ambitu ta' l-applikazzjoni ta' din il-proposta rridu naqsu rekwiziti fuq fuq l-ajruplani iż-żar. Ma jistax ikun illi ikollok l-istess regoli illi applikaw għal kull eh, għal kull tip ta', eh, ta aeroplani. Irrid tkun hemm klassifikazzjoni, kategoriji differenti. Il-sistema volontarja ta' rapportar trid tkun maqsuma bejn il-partit interessati Issa l-EESA, il-membri tal-EESA, iridu jkunu kapaċi eh, jindunaw li hemm bżonn li din l-lista tiġi aġġornata, nistgħu nħarsu lej sistema ta' konsultazzjoni eh, ta', ta, istituzzjoni toħra hemm bżonn sistema dinamika sabiex madwar tejba mejda nkunu eh, nistgħu nidentifikaw il-passi li għandhom siru għal prevenzjoni ta' ċerta uh, incidenti. Rridu kol nkunu kapaċi niġbru l-informazzjoni fl-imkien dik l-informazzjoni tkun inġabret. Per eżempju, uh, għal stat membru li ma jnatax rapport dettaljat uh, ta' incidenti li kun sar fil-zona spazjali tijaw. U importanti li konna stampa ċara ta' riskju għal ġit ta' sigurta tal-passiġġieri. Jiena eh, nemmen li dan l-iskambju ta' informazzjoni ser jippermettilna illi nibnu eh, fuq il-fiduċa il u inkomplu zidu l-fiduċa tal-pubbliku tal in ġenerali. Grazzi ħafna. Sur President, eh, sfortunatament il-shadow tana ma kienx possibli eh, ma kienx possibbli eh, u għalhekk ħanejt żewġ kelmet għan-nom tal-grupp tagħna. L-ewwel qabel kollox grazzi l-rapporter għal ħidma tagħha, bla dubju serje ta' punt importanti ġiġa għet jiġu indirizzati, pereżempju li konna sistema aktar ġusta li jkun hemm iktar fiduċa sabiex l l-istaff li kun jaħdem ma jħossx il-biza li jiġi kastigat għaliex jirrapporta. Eh, u illi eh, u kol l-importanza illi kunem feedback li tinata lil dawk illi ikunu għamlu rapportar biex huma jaraw il-benefiċċju tar rapportar tagħhom Bla dubju, però hemm ċerta punti li mhux qed jiġu indirizzati. L-ewwel qabel kollox aħna nħossu illi il-proposta tal-Kummissjoni qed tinjora e, prassi tal-EASA illi ġiġa jeżistu bħal pereżempju s-sistema ta' rapportar tal-EASA hekk kif tinsab fil-regolament fil wieħed tnejn u wieħed sitta. E, bħal donnu illi Eh, l għasa ma ġiet ikkonsidrata biżed fl-abbozzar ta' din il-proposta. U importanti illi nifmu illi l-EASA hija l-autorità fl-avjazzjoni ċentrali fl-Ewropa. U għalhekk iridu ninkluduha u nikkonsidrawha fil-abbozzar ta' leġislazzjoni. L-EASA trid tkun inkluza eh, fil-passi kollha u għandha tingħata il-possibilità illi tipprovdi il-parir ta' esperti tagħha Mbagħad iridu wkoll inħarsu lejn l-avjazzjoni mhux kummerċjali. Eh, l-ambitu ta', din il-proposta jinkludi eh, l-ajruplani kollha, eh, l-spacecrafts kollha. Iżda ma tinkludix per eżempju il-microlight aircrafts ehm, u u oħrajn. Jiena nħoss li dawn ukoll għandhom jiġu inklużi. Iżda Eh, b'mod proporzjonali anka f'dak li huwa il-potenzjal ta' riskju. Din hija eh, b'konformità mal-istrateġija tal-avjazzjoni ta' l-EASA. Eh, jina nispera li rapporter jinkludi dawn iż-żewġ punti, jikkonsidra dawn iż-żewġ punti li qajjimt. Grazzi. Grazzi is-Sur Katrin għal-Liberali. Grazzi, Sur President, kollegi rapporter. Jina tassew onorat li qed nerġa' naħdem mas sinjura Verak għaliex naf li hija esperta fil-qasam, hija tassew eh, persuna eh, ta' paċenzja u lesta li tasal għal kompromess fil-negozjati għat-trialogu. L-opinjoni tiegħi dwar dan ir-rapport biżieda bizzida fil-settur tal-avjazzjoni importanti li jinżidu il-prevenzjoni fil-waqt illi il-rapportar dwar dawn l-inċidenti qed isir b'mod effettiv xorta hemm nuqqas fis-settur tar-rapportar. Hemm bżonn ikunu proattivi. L-istati membri jridu jikkoperaw aktar f'dak li huwa ġbir tal-data u l-analisi ta' din id-data. Iżda personalment inħoss illi il-parti tal-ħarsin uh, eh, tad dawk illi jirrapportaw uh, li, li rapportaw dawn l-inċidenti mhux qed taħdem bżejjed. Dan huwa żmien fejn il xogħol huwa diffiċli li jsibu u fejn il-kumpanija qed jippruvaw innaqsu l-ispejjeż. Nafu illi il-low cost airlines qed eh, jagħtu struzzjonijiet sabiex innaqsu il-karburant sabiex eh, jifrankaw l-ispejjeż. Irridu niskuraw illi dawk illi qed jieħdu deċiżjonijiet li jistgħu salvaw il-ħajja, kwistjoni ta' ħajja u mewt, eh, jagħmlu xolom tajjeb. Il-kol aħna eh, ġejna eh, konsultati minn mkelma um, minnaħa ta' eh, gruppi illi għandhom l-idejat tagħhom dwar xandu jiġi inkluż fir-rapporti. Jiena tkellimt magħhom u nishtiqna mill dawn fil-futur u nispera illi dawn il-punti jiġu ċarati qabel it-tieni laqgħa tal-kumitat tagħna. Ta dak kollu illi jista itir flajru u ġor uh, persuna bniedem fuqa għem ah, il-possibilità li jaqa u jista joqtol persuna. Ista fil-kas ta' gliders, hand gliders u parachutes u anka uh, eh, um, il-balun barax, uh, u iridu jiġu inklusi u koll. l lesta illi naħdem mal-Sinjura Rapporter u mal-Co-Rapporters. Grazzi. Is-Sinjura Foster. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi ħafna li Sinjura Deverac bħala il-rapporter ta' dan il-rapport. Naħseb illi il-kol kamintom tiftakru li jena kont il-rapporter fil-dwar id-direttiva oriġinali l-ura fl-2003 U naħseb illi minn dak iż-żmien law għamilna biċċa xogħol tajba ġdik kienet l-ewwel darba illi daħalna l-obbligu ta' dan ir-rapportar. Għajmna wkoll kwistjoni ta' sistema ta' rapportar volontarju illi ġiġa kienu qed jagħmlu xi stati membri. Issa għaddew 10 snin u dak li der biċċar huwa illi donnu mudell dwar xċerta affarijiet għandhom jirrapportaw ċerta stati membri. Per eżempju, fil-Renju Unit, il-numru ta' rapporti li qed uh, joħorġu huma id-doppju ta' dawk li jiġu pubblikati fil-Ġermanja. Eh, hemm ċerta uh, diskrepanzi din mhijiex kritika għal Ġermanja, iżda il-regoli hekk kif hemm kif qegħdin bħalissa qed jiġu interpretati b'modi differenti. Uh, u dan huwa punt li għajjem għajmet is-senior rapporter. Barra minn hekk eh, huwa importanti illi eh, nifmu l kultura ta' fatt illi n-nies qed jibżgħu jirrapportaw u nafu illi eh, kellna sissa sistema ta' rapportar tajjeb u meta dan seħ, meta kellna rapportar incidenti serji u kien hemm rapportar tajjeb fimna x'kien ġara f'dak l-inċident u l-inċident ma rridx irrepeta ruħu. Hekk kif qal il-kollega tagħna għandna tħassib dwar il-fatt illi donnu qed neskludu is l-EASA. Meta, meta proponejna l-ewwel direttiva l ma kienitx mwaqfa għada u konna qbilna li hemm bżonn ikun hemm aġenzija li tagħmel dan. U ma, ma nistax nifhem kif qed neskludu tant. E, importanti li jkun hemm il-kooperazzjoni bejn loqsma differenti iżda naħseb kif ġiġant ntqal ġiġa għanna il regoli ta' implementazzjoni tal-EASA U jekk inti għandek ċerta nis li qed jkunu b'konformità ma, ċerta regoli, u mbagħad hemm ċerta annessi differenti x'imkien ieħor, jiena bħala kumpanija tal-ajru ma, nafx ma li ma rrid inkun konformi. Jekk inħarsu kif dwar kif jiġru l-affarijiet fl-istati membri, l-awtoritajiet nazzjonali eh, Eh, għandhom ċerta, ċerta konfużjoni. Il-Kommissjoni fl-opinjoni tiegħi donna qed tagħmel eh, kollox illi suppost huwa fil-kompetenza ta', ta din eh, l-Aġenzija ta' din tal-Avjazzjoni tal-EASA. Mela, rridu neliminaw il-xogħol doppju. Umbat, ix-xogħol tal dawk li jagħmlu l-analiżi tas sigurtà mux għet s-sir il om bizzejet eh, referenza għalihom dawn il-min eh, eżattament ser ninkludu. Għalix l-importanti li l-esperti jiġu inklużi, eh, l-inġiniera, l-piloti, l-air traffic controllers. Unbat, emmu kol xaħġa fil-dokument illi jagħmel referenza għal ħaddiema individwali, ma nasibx li dan huwa għal mod kif għandhom morru l-affarijiet. Naħseb illi il-pubbliku ġiġa qed ikun biżejjed informat mir-rapport annwali tal-EASA u naħseb li dan huwa biżejjed. Mbagħad dwar il- il-common safety risk. Jina eh, nixtieq niġbort l-attenzjoni eh, għal bżonn illi jkun hemm rapport eh, li jisir fi 30 ġurnata. Naħseb li għawak rridu nkunu daqxejn flessibli. Umbat, l-element ta' eh, volontajat, ġifri li nkunu eh, l-affarijiet jisiru b'mod volontarju. Pero għawak għanna affarijiet li morru kontra xurxin jew mandatorju jew volontarju il-sistema il-sistema meta daħlu sistemi volontari aħna eh, daw daħlu fir-Renju Unit fil-92 aħna kellna strutturi sabiex il-ħaddiema ikunu qed eh, jaħdmu fil dan il-ġerarkija tagħhom u il-kumpanija tħossa libera illi tirrapporta l-affarijiet illi miex kuntenta bihom. U tassew u għatala, u tassew eh, l-affarijiet qed imorru hekk. Iżda eh, jkun tamin illi nikkoraġixxu l-istati membri sabiex kulħadd eh, jagħmel dan din il-prassi ta' rapportar b'mod volontarju u din hija miżura eh, tajba li taħdem tajjeb. Eh, Ġifieri naħseb li sissa rapporter tagħna il-ġiġa ġiġa għaltilna dwar l-affarijiet kollha illi għandna x'namlu u nitlob ir-rapporter u il-Kommissjoni biex tikkonsidra wkoll uħut mill-punti illi qajjimna, bot partikolari lil kommissjoni U naħseb illi għawek uh, kolla kama aħna irridu naslu għal-istess tip ta' konklużjonijiet għanna industrija illi hija uh, illi hija sigura u rridu nkomplu nibnu fuq dawn l-standards għoljin. uh, u importanti illi nkomplu nżidu u nenfasizzaw l-importanza ta' dan ir-rapportar. Uh, Għal darboħra grazzi l-rapporter u nkun qed nistenna id-diskussjoni il mis Grazzi. Sir Lichtenberger, my apologies. Grazzi ħafna, Signor Lichtenberger, nixtieq niskuża ruħi miegħek għax nafseb eh, bistek bizbal. Grazzi ħafna. għalija mela dina diskussjoni ferm interessanti. Nishtiq nirringrazzja rapporter li eh, tkellmet dwar l-idejat tagħha. Aħna idealment eh, nixtiequ naraw li l-partijiet kollha interessati u jixtiequ li ikolna sistema li tista ma tippermettix li problemi jisiru realtà ġifiri prevenzjoni. Hemm ħafna raġunijiet ċari il-għala għanna nkunu inkwetati fejn inti tispiċċa f'sitwazzjoni fejn ħadd ma jammetti li sar żball l-bqija tad-dinja u mbagħad laqas eh, jew tkun vera fortunati jekk jkollok diskussjoni interna wkoll. Rrit ikollna titjib fis sigurità dan ħajtbiddel biss meta xi ħadd jitkellem dwar il-problemi mhux ħajsib ruħu fi sitwazzjoni żvantaġġata ovvjament fi kriżi ekonomika iktar possibilità li l-kumpanni ipoġġu pressjoni fuq l-impjegati tagħhom. Il-pressjoni tista' tkun antiċipata lek kull tip ta' kooperazzjoni ma seħħx. Għalhekk għandna bżonn aħna nistudjaw mod kif nistaw nħarsu lil dawk li forsi jistaw jirrapportaw il-każijiet u jistaw jgħinu fil-żieda ta' sigurtà jekk mhux ħanamlu hekk mhux kolna bidla. Reali, mbagħad il-punt liħor l-inklużjoni ta' ajruplani privati il-linji l-ġodda u koll dan is-settur dan jeħtieġ li jkun inkluż imma hemm ostaklu psikoloġiku hawnhekk. hemmhekk. Min ħajkun jixti jippunta subaj lejn il-problemi fl pranti għak stess. Jek nitkelmu dwar il-karozzi, iva, ti tista' suq bi flat tire, għalek eh, hemm din it-tendenza li tiċħat il-problema li dina teżisti. Ovvjament se jkollna bżonn nistudjaw u niddiskutu ir-regoli. U importanti u li nitkellmu dwar kif ħan proċessaw id-data. U l-ewwel u qabel kollox rridu aħna naċċertaw li mhux biss imbagħad nispiċċaw b'xi qasam minnar trasparenza fejn l-industrija tista' eh, tmexxi l-affarijiet fejn imbagħad il-problemi dawna jistgħu dawna jaħbuhom. Irridu naħsbu wkoll dwar ir-rwol ta' jasu u oħrajn. f'dan il-qasam partikolari et naraw u koll fatturi involuti eh, ġifiri u li namlu l-informazzjoni li konem eh, l-access għalija u dawn kienu l-emendi tana u wara li smajna minn il-rapporter jiena u koll fiduċus li nkunu nistaw insibu rizultat tajjeb. Is-sur kun Grazzi ħafna, ftit kummenti l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja lir-rapporter Christine De Verac. Jiena naħseb li jekk aħna ma nippermettux incidenti li jisiru niprevjanuhom f'dan il-qasam dan huwa importanti ħafna għall-ispazju tal-ajru u rridu wkoll nużaw u il-ħila kollha permessibli importanti li jsiru rapporti fuq dawn l-inċidenti. Hemm ħafna aktar inċidenti li huma rrapportati fil-Ġermanja r-Renju Unit. Inti tista' iva forsi se titfa' dubju fuq l-inċidenti attwali, imma trid taħseb ukoll dwar il- il-problemi tekniċi trid inti tevalwhom u dwar it-taħriġ il-personal irridu aħna nażbu dwar li ma lezzjonijiet għandna niġbdu u hawnhekk dana jorbot mal-kwistjoni dwar kif nistgħu nagħtu riżultati fuq il sigurta komuni Ewropea l-blokkijiet tal-ispazju tal-ajru pereżempju u huwa hawnhekk fej eh, li vera nixtiequ li nifokaw il-politika tagħna fuq dawn l-affarijiet irridu naraw se jkunu l-konsekwenzi għall-istati membri wkoll. Mela jekk dawn l-affarijiet ikunu nistgħu niksbuhom, għadak li għandi x'aqsam għas sevazzjoni ta' s-sigurtà tal-avjazzjoni u ż-żona komuni Ewropea tal-ajru mela naħseb li ħantejbu situazzjoni mħafna interkonnessjonijiet u naħseb li ġada darbi nasol punt li misfuq l-agenda ta' nasim kun nissun diskutu dan il-punt fiktar dettal. Grazzi ħafna. Eh, delegata li miss. Nissa nitkellem fil-qosor, Iva, eh, saru ħafna kummenti li kienu importanti, il-rapporter diġa għalet b'mod ċar ħafna li rridu aħna naċertaw li għanna jiet korretti tal-inċidenti kollha. kolla ikollna wkoll azzjoni ta' prevenzjoni sabiex ek inkunu nistgħu intejbu l-avjazzjoni, rridu ninkludu eh, l-affarijiet kollha li jkunu flajru, inkluż per pereżempju l-hand gliders. Ma nafxek dan jkun possibbli, imma rridu aħna nippruvaw ninkludu l-kulħadd. Dwar il-jets irridu naċċertaw li s-sigurtà tkun hemmhekk u naħseb li tajjeb u rrid ikollna approċċi bilanċjat. Sur Krama? Ja, ich wollte noch auf eine Sache hinweisen. Grazzi ħafna, grazzi. Xtaqt nagħmel u nresaq punt wieħed hawnhekk xaġa li ilna segwu għal ftit eh, żmien issa tliet snin ilu jiena rressaqt mistoqsija lill kummissjoni madonna il-kummissjoni ma setax twieġeb konna qed nitkellmu dwar il-gassijiet perikolużi fuq mill-ajruplan, ġejn mill-ajruplan kellna incidenti u ma nafx kif ma kellniex imma incidenti gravi għax il-bdoti dawna spiċċaw avvelenati ma xorta rnexxilhom dawna jniżlu l-ajruplan. Jiena sa ħansemmi l-Bundestag tal-Ġermanja hemmhekk il-Ministru ta' Trasport qal li mhuwiex ħbib tal-ħodor rrid ngħidilkom għal iva rridu aħna nsibu soluzzjoni għal din il-problema. L-Ewropa trid tagħmel xi ħaġa m'għandniex aħna żona eh, Ewropea unika imma mhux qed nitkellmu dwar l l fil-Ġermanja u Franza, imma t dwar l-ajruplani kollha għalhekk il-kwalità tal-arja fil- kabina tal-bdoti, mela, dawn il, dana jaffetwa l-kulħat irritu kolna u kol definizjoni ta' incident xukultan dawna jieġu rapportati xukultan le xukultan xejn ma jiseħ mbagħad eh, il-ħajja tkompli. Ġifieri tikolna aħna skema obbligatorja, mandatorja. Il-Kummissjoni trid tieħu azzjoni hawnhekk. Ma tistax eh, tistenna biss sakemm ikolna xi inċident traġiku. Le, ma nixtiqux li nistennew sa dakinhar. Irrid ikolna aħna definizzjonijiet preċiżi li nistgħu nserħu fuqhom. Irridu aħna wkoll niċċarraw id-dettalji kollha hawnhekk. Il-Kummissjoni ma tistax ma ma tajt xej. Sur kalam u koll, nasab inti konxju tal- mistoqsija li jiena ressaqt. Risi konna ħna inizjattiva għawnek, ħafna perikli involuti għawnek, għandek mela dawn eh, eh, il-kwalità tal-arja tal-mela kabina tal-bdoti tant eh, tkun ħażina li kien hemm mart inċidenti seri qed nistennaw aħna kjarifika hemmhekk sabiex nevitaw l-iktar situazzjoni gravi possibbli rridu nieħdu azzjoni issa minnu fieħ nishtin kunna naf xini tamel u jekk ndur il-rapporter ma nafxek dan il-punt jista forsi jitnizel fil-rapport għax dan huwa inċident ġdid li indunajna bih. Sir sur Thank you very much, Mr. Chairman. Grazzi ħafna President, l għabel qabel kollox nixtieq jiena nifraħ u nirringrazzja r-rapporter il sinjur Deverak għal dan id dokument ta' ħidma ferm eċellenti dokument li jitkellem moċċar ta' ħafna x'inhu ma l-punti l-prinċipali ta' dan ir-regolament xinu ma l-isfidi l-prinċipali. U bħala tieni punt nixtieq nirringrazzja l-membri li tkellmu llum, il-membri nixtieq nirringrazzjahom mal kontribuzzjonijiet tagħhom u talli wkoll ġibdu l-attenzjoni tagħna lejn ew tal-Parlament lejn kwistjonijiet li huma ta' importanza partikolari għall-Parlament. Kif diġà smajna speċjalment minn Sur Njura Posted diġa għanna leġislazzjoni hawnhekk hemm direttiva li ila fis l xi 10 snin, jiġifieri mhux qed noħorġu bi politika ġdida għaw imma li qed nagħmlu qed nikkonformaw aħna politika li il-rapporti li jisiru fuq l-inċidenti huwa konsidrat bħala xaġa ferm importanti fil-qasam ta' sigurtà tal-avjazzjoni, speċjalment kif qed naqarbu lejn approċċ bażat fuq ir-riskju, rrid ikollna aħna l-informazzjoni dwar fejn din dawn ir-riski u e, rapporti fuq l-inċidenti huwa strument essenzjali sabiex dan iseħħ u aħna ferm kontenti jiġifieri dawk kollha li tkellmu llum tkellmu b'mod pożittiv dwar dan ir-rapport fuq l-inċidenti. Aħna, li t nippruvaw nagħmlu, qed nippruvaw n s-sitwazzjoni ħalli bekk ikollna xi ħaġa iktar sikura ħalli r-rapporti jkunu iktar id-detaljati u jisiru. Nixtieq nitkellem dwar erba' punti hawnhekk. L-ewwel qabel kollox hemm il- il-just culture, iġifiri, mela ambjent fejn eh, nis professjonali f'dan il-qasam u ma fiduċużi u jistow dawna jgħatu jgħamlu rapporti fuq l-inċidenti inkluż tizballi li huma stess ħadu eh, mela il-just culture. Il-Kummissjoni qed tipproponi għatta dispożizzjonijiet ġodda sabiex jiġu mħarsa dawn in-nies professjonali eh, mill-kastik ħalli bekk ir-rapporti jisir ovvjament mhux qed nagħtuhom immonità sħiħa jekk dawna mbagħad Eh, jihdu eh, zbal negligenti kbir. Umbat, għalek jekk mela din li negliġenza ma tkunx hemmhekk dawn jkunu ħarsa mill-proċeduri kontrihom u tajb li konna kultura just policy u jistgħu jappellaw ukoll nis professjonali jekk jiġu mkeċċija. Eh, dawn dan il-punt diġà semma mill-membri kollha nista' ngħidilkom li dina forsim l-iktar diskussjoni diffiċli li qed ikollna mal-istati membri fuq dan ir-regolament li qed jiġi propost għax aħna qed naraw li iva ħafna prinċipi, tradizzjonijiet differenti li huma veluti, għalhekk tkun vera diffiċli li eh, inżommu din il-kultura, din il-just culture. Pala parti importanti tal-dan il-regolament, elementi jħor ta' din proposta li ikonna mekanizmi sabiex naċertaw li l-informazzjoni li tinadda u s-rapporti taqqa fuqa eh, tkun użata b'mod tajb għalek nishtiq u nżidu obligi ġodda sabiex nkunu nistaw nanalizzaw l-informazzjoni mirġbura sabiex nidentifikaw u namlu segwitu fuq l-azzjonijiet ta' korrezzjoni jew ta' prevenzjoni sabiex nuqqasijiet fil-qasam ta' sigurta jiġu indirizzati dawn il-rekwiziti ma kienux prezenti fid-direttiva attwali attwali u aħna nemnu li din hija raġuni l għala l-sistema ma kienx effiċjenti 100% taħt il-qafas leġislattiva attwali. U mbagħad bħala l-aħħar punt il-proposta qed tippromovi skambju aħar ta' informazzjoni bejn u jew fost l-istati membri kif ukoll mal-lejasa. Bħalissa eh, l-informazzjoni tar rapporti mhux qed tiġi mqasma b'mod sieħ mal-Unjoni Ewropew l-Istati Membri imma l-affarijiet li seħħu fil-ispazju tal-ajru tagħhom imma li ġew rapportati l-istat membru ieħor. U palissa le jasew mandux eh, aċċess għal din l-informazzjoni għal dawn ir-rapporti eh, għalkemm l-Aġenzija tkun kompetenti għal dawn l-oqsma lek hemm dispożizzjoni ġodda li l-Kummissjoni qed tipproponi sabiex tkopri din il-kwistjoni kif diġà smajna minn qatta membri ir-rabta jew ir-wol ta' jasa e eh, vera kruċjali fil-dawn ir-rapporti li jisiru fuq l-inċidenti nixxa jiena ngħidilkom u nseraħraskom li m'hemmx tradizzjoni bejn dan ir-regolament u u il-regolamenti eh, ta' implementazzjoni tekniċi eżistenti taħt il-regolament eh, ta' 2-16 tal-2008 u memx kontradizzjoni bejnietom dawn it-tnejn, ansi dawna jistaw jimxu id u dan il-regolament qed jipprova iwaqaf sistema orizzontali u eh, flimkien ma' direttiva li wkoll eh, teżisti flimkien ma' regoli ta' implementazzjoni tal-EASA u fil-proposta tagħna aħna tnatu l-EASA eh, rwol iktar ċentrali fis-sistema u qed nagħtu aċċess l-EASA l-rapport ikollha permessa tad-database Ewropea u aħna wkoll qed nafdaw li li għaza tamil il-segwitu ta' sigurta fuq il-rapporti kolla li għandhom xjaqsmu ma' mm, l-affarijiet jikunu tajbin li jikunu fl flajru u mbagħad fil ħulqin jew itwaqif mill-ġin dit tan-netwerk tal analissi e, u dawna ħajiltaqgħu ġewwa Cologne u dawna ukoll ħajkunu segretarjat eh, ta' emmek ħajkun me segretarjat tan-network. U rabba punt li xtaqt insemmi hawnhekk huwa li l-proposta qed li flimkien mal-ħidma li eh, meħtira li s-sir eh, fuq level nazjonal minn industrija u l-istati membri dan in-network li għadni kif semmejt dan ħieġi mwaqqaf b'mod formali fuq livell tal-Unjoni Ewropea hemmhekk ħajkun hemm esperti mill-istati membri u ħajkun hemm koordinazzjoni mill-EASA u dana se jistudja il- il-kwistjonijiet ta' sigurtà li juru wkoll xejrit fl-Unjoni Ewropea u lek jistgħu jiġu eh, analizzati u jistgħu jiformaw politika ta' sigurtà fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni tinsab konvinta li din il-proposta se tikkontribwixxi għal prevenzjoni tal-inċidenti fl-ajru u jagħtu eh, iktar sigurtà lil passiġġiera u qed nitamaw li eh, ir-rapport ehm, tal-Parlament jiġi paġġat sabiex ikun hemm benefiċċju għaċ-ċittadini kollha. Forsi punt wieħed li għadni mandirizzaj xiena minn barra l-punti l-prinċipali li l-membri semmu, eh, Just Culture, ir-wol tal-EASAM, ħafna membri u kolli tkellmu dwar ir-wol ta' avazzjoni ġenerali jew l avazzjoni ħafifa jiena fimt li l-membri qablu li dan is-settur irrid jiġi kopert minn dawn il-rapporti fuq l-inċidenti u aħna naqblu hekk kif qed nimxu lejn regolament li huwa inqas preskrittiv fuq dil parti tal-avvezzjoni eh, mela minflok dan irrid ikollna rridu nitfaw iktar responsabilità fuq eh, nis professjonali fuq il-bdoti U għal din ir-raġuni huma rridu jirreġistraw l-inċidenti jieħdu azzjoni huma stess imma din il-ħaġa trid issir b'mod proporzjonata ajruplan ħafif mhux l-istess bħal ajruplan li ġor il-passiġġieri u l-inċidenti u l-frekwenza ta' dawn iġifieri rapporti Eh, forsi dan għarri tiġi adattat għal fat li l-ajruplan ikun wieħed zaħir. Grazzi ħafna, President. Ma naħsibx li inti tajt eh, tweġiba l-mistoqsija ta' Sur Kram, forsi inti tixtieq taħseb iktar dwar dan il-punt. Iva, President, nixtieq niskuża ruħi miegħu mela dwar il-kwalità ta' l-arja fil-kabina tal-bdoti Aħna tajna tweġiba għal mistoqsija reċenti tal-Parlament ehm, inti daqsa tirċivija. E, aħna ovvjament konsultajna l-Leazo għax e, e, taħt il-mandat tagħhom irridu jistudjaw dan il-punt huma studjawh huma wet u kejlu u il-livelli ta' fil- l-ajruplani imma l-informazzjoni mhux waħda konklusiva għalhekk din l-kwistjoni għadha tiġi reveduta ma teħdiċ azzjoni għax memx bizzejiet provi li juru eh, dak li jrid isir imma ek kif iktar elementi forsi jistgħu joħorġu mela jażew għadu qed jistudjaw jistudjawhom dawn il-punti u aħna konxi li din hija sensitiva sensittiva f'xi stati membri partikolari ġifiri. Mux ta' ninsoħ dan il-punt dwar il-rapporti li siru fuq l-inċidenti mela da' punt pal per eżempju l-kwalità tal-arja tal-kabini se tiġi per taħt l-inċidenti li rriti siru il-rapporti tagħhom u għal darbohra dan u eżempju tajjeb fejn il-rapporti ħajkunu vera importanti għall-iżvilupp tal-politika. I, I feel a Mr. Kramer umglaublich coming on here. Um, go quickly, Michael. Ganz schnell, das ist kein Problem. Mela, eh, Sur Kramer, naħseb inti ħatajt sfortunatament, issa Sur Kramer ħajt jitkellem. Mela, umma, eh, donnom et jinjorawa din il- problema. Isa mijiex problema, għandkom qed tistennew xi inċident gravi. E, hemm diskriminazzjoni kontra dawk il-bdoti li qed jirrapportaw dil problema. Ansi hawn min qed jibża morant it-tabib għax qed jibżaw li ħajitilfu xogħolhom ma nistgħux aħna nistennew sakemm ikun hemm inċident traġiku. U ma nafx forsi trid tgħid eh, tagħti xi tweġiba, le? I just to Can I just get clear though what you said, Mr. Connors Are you saying... Mela, Sur Kones, inti għattajt li il-kwalità ta' l-arja u eh, ħati tkun parta minn din is-sistema tal-rapporti mm, li jsiru fuq l-inġidenti iva ta' sinjal pozittiv uh, eh, brasek, Sinjor Deverek. Grazie ħafna, President. Iva, jena ferm grata għal dawn il-kommenti li jett juru li il-koll kemm aħna għanna interess li dan it-test namluħ e, effettiv kemm jista' jkun. Ovvjament id-direttiva trid tapplika settur tal-pubblikazzjonijiet imma b'mod ġenerali ma jistax ikollok inti l-istess regoli għal mm, l-ajruplani il-gbar li ġorru l-passiġġiera u dawk li huma ħafna żgħar dwar il-rwol tal-jaqsa Ovvjament lan mhuwiex eh, li lan tagħna mhuwiex li eh, neskludu li għasa, ansi l-organizzazzjoni, l-entità għandha tkopri rwol ċentrali eh, u rwol ċentrali u kol tal-analisi, rridu aħna naċċertaw li dan ir-rwol ikun minnu. Il-kol kemm aħna qbilna li rridu aħna niprovdu l-iktar protezzjoni possibbli unbat eh, il-bdoti ħajħossu ruħom pala koperti. U eh, qed nitkellmu mela dwar il-just culture. Dan huwa importanti u eh, rridu aħna nużaw naddottaw il-loġika, id-data trid tkun underizzata. Sur inti mela semmejt dan il-kas. Naseb sta l-esperti jiddeċidu jekk dawn il-kazijiet għandhom jitnizlu fil-lista u Il-lista tinsab eh, pala annessa regolament mandi lebda dubju fuq l-ħtieġa li aħna fil-Parlament Ewropew naddottaw pożizzjoni b'saħħitha pożizzjoni li ħatamilha possibbli li s-sigurta ħatkun imsaħħa. Nixtieq nirringrazzjakom għal kontribuzzjoni tagħkom. Grazzi ħafna nixtieq intikom iż l-iskeda ta' żmien kollegi mela l-preżentazzjoni tal-abbozz tar-rapport ħasseħ fil-17 ta' ġunju mbagħad ħanoħorġu bi skadenza għall-emendi ġifiri 27 ta' ġunju u aħna eh, qed nippjanaw li nivvotaw fil-Kumitat fil-17 ta' Settembru u l-plenarja ta' Ottubru Novembru imma din il-ħaġa għandha tkun ikkonfermata iktar tard ġifiri rapport sa' 17 ta' ġunju l-iskadenza l-emendi 27 ta' ġunju u eh, votazzjoni fil-17 ta' Settembru. Grazzi ħafna, grazzi Sinjura, grazzi Sinjura. Davjarek, issa nishtiqu naddu għal punt li imis il-gassijiet florurati b'effett ta' serra, il-rapporter il-sur Parnio, Grazzi ħafna. Eh, nix, mela, il-sorċ naturat, il rapporta ma jistax ikun għaw għalek jena sannatikom diskrizzjoni u jisafat il-protestativ. Mela, Mela, dawn il-gassijiet, hemm ħafna particles ta' dawn fl-ajru u jekk aħna nixtiequ innaqsu l-GHGs sal-2015 irridu mhux biss niskonsidraw is-CO2 imma irridu nikkonsidraw l-oħrajn ukoll dawna għandhom jitnaqsu bi 70 sa 75 fil-mija sal-2030 u 70 sa 78 fil-mija sal-2050 sabiex nkunu qed navviġinaw il-livelli ta' 70 80 U fl-aħħar tal-2012 il-Kummissjoni adottat dan ir-regolament flimkien mal tkej li ġifri tal-end of life eh, ta' dawn il-gassijiet kif ukoll proibizzjoni fitħul eh, ta' dawn il-gassijiet fis-suq fuq it-ħul tagħhom u aħna tkellimna ukoll dwar eh, l-introduzzjoni gradwali fis-suq ta' dawk il-prodotti li fihom l-FTGs. Dwar ir-regolament ta' trasport il-Kummissjoni qed tipproponi li l-ambitu jiġi mwesa Eh, irrid ikun hemm il-kontrolli fuq il ilma mm, U il-fridges ukoll li jkunu fuq it-trailers imbagħad hemm l-HFC 124, 125, 2A, ġifiri dawn, mela ħannerġa ngħidilkom l-HFC 134, HFC 125 u HFC 143A. Me dawna irridu jiġu evalwati u kol fil-rezoluzzjoni tal-14 settembru tal-2011 il-Parlament talab l-Kummissjoni sabiex tfassal proposti sabiex ikunem tnaqis ta' malar fil-konsumu l-użu tal-HFCs Is-sur panjow ta' l-opinjoni li proposta ti konforma ma' dan lan imma huwa tal-opinjoni u koll li l-ambitu jista' jiġi imwessa ġalla darba li siru l-isforzi sabiex jaċċertaw li il-regolament jista' jiġi implementat. U għer ikun hemm il-kontrolli u koll fuq il-possibilità li inixxu dawn il-gassijiet u it-trakkijiet taħt 3.5 tunnellati dawna mandom jiġu eh, esklużi, emma mont konsiderevoli ta' dawn il-votturi li jett jintużaw fl-Unjoni Ewropeja. U dan il-rapport li jillimita forsi jista' jiġi konsidrat bħala diskriminatorju u il-setturi marittimi u tal-ferroviji dawn għandhom iwaslu is tal-HFCs Ma peress li nitkellmu dwar sfera internazzjonali, il-Kummissjoni trid tipproponi leġislazzjoni jekk l-ambitu tal-regolament trid jiġi mmessa fuq eh, dawn il-kontrolli fuq in-nixja eh, ta' dawn, forsi l-HFCs irridu jiġu limitati mill-2020 il-qoddim fis-settur tat trasport għax dana fisser li jekk il-ħaġa sir qabel se jkun hemm pis enormi li se jitpoġġa fuq dawn il-kumpaniji ta' trasport. U hemm ħafna trakkijiet li se jkollhom jieqfu mingħajr ma jkun hemm l-istudju li l-kisba ambjentali ħad tkun vera kbira. U mbagħad irrid ikun hemm ir-records li jinżammu għal dawn il fuq dawn iċ-ċifri kienem u kol problemi dwar gassijiet eh, li ħarġu fl-2012, ġifiri dawn problemi rajnjom fil-2012. Hemm dawk il-gassijiet li għandhom eh, GWP inqas, dawn qed jħarsu lejhom bħala soluzzjoni fuq meda qasira ta' żmien, dawn qed jiġu żviluppati fid-daw ta' din is-sitwazzjoni, hemm suġġeriment li eh, l-iskeda ta' żmien għall-implementazzjoni tkun iktar riflessibbli jrid ikun hemm evalwazzjoni trid issir ta' dan ir-regolament lejn l-aħħar ta' dan il-perjodu ħalli l-iskeda żmien forsi trid tista' tiġi adattata. U bħala l-aħħar punt ir-rapporter qed irid jisħaq li l-attenzjoni trid tingħata lil performance tal-enerġija ta' dawn il-gassijiet alternattivi xi ħut minn dawn l-alternattivi jagħtu n-narmalajr ħafna u uh, il-performance tal-enerġija trid mill-inqas tkun indaqs bħal gassijiet l-oħra ġifri sabiex ma jkunx hemm żieda fil-CO2, fil-emissjoni ta' CO2 mill-vetturi. Imma nixtieq infakkarkom jiena dwar is-26 ta' April skadenza għal l-emendi 29 ta' Mejju, diskussjoni, vot lejn l-aħħar ta' Mejju u plenarja ta' settembru. Thank you very much, Mr. Al-Kadrai, for delivery. president grazie tal-introduċejt dak il-dokument. Issa, fissem, il-PPE, il-Sur Bank. Köszönöm szépen, elnök úr. A rendelete... Grazie, Hafna, President. Dan l-abbozz ta' regolament huwa pass importanti fil-ġlida kontra t-tisħin dinji. Jiena naħseb li l-Kommissjoni i-formulat miżuri li nelqawhom u proposti tajbin fil direzzjoni tajba. Id-dibattitu ewlieni idur ma' loqsma fejn aħna nistgħu nillimitaw l-skeda ta' ħin fuq il-limiti proposti, per eżempju, rridu naraw kemm nimplementawhom sal-2020. Hemm tliet oqsma minn tal-inqas fejn il-kundizzjonijiet għal approċċ imħaffef mhux qegħdin hemmhekk. L-innovazzjoni ma ma tmaxxix biżejjed sabiex bekk jinstab u gassijiet sostituti jew alternattivi għal FGHGs. Fil-rigward l-emissjonijiet kbar li jinħarġu minn dawn il-gassijiet ma jfissirx li jistaw jiġu limitati minn sena qabel 2020. Xinajdu dwar it-tamir tal-arja kondizjonata l-ACs? Nafu li dawn huma marbutin magħhom u għalhekk nafu wkoll li data ta' introduzzjoni li dawn il-gassijiet ma jibqgħux jintużaw sal-2020 miex tagħmel sens. Nafu li l-iżvilupp jaqbad bil-mod il-mod kunem hemm biex insibu alternattivi u sostituti fejn dawn il-gassijiet il-ġodda mbagħad ma jkunux ta' riskju imma diffiċli li tasal sal-2020. It-tieni ħaġa nixtieq nitkellem dwar l-industrija li terġa' tajja ċertu prodotti Ħafna drabi dokumenti oriġinali kienu jitolbu minnhom data ta' skadenza aktar bikrija. Din budget emendata għaliex il-Kummissjoni ma kienx tħoss li hija fattibbli li tekniki bħal dawn jiġu introdotti sas-sena 2020. Anke jekk l-industrija konċernata il-gassijiet li jkesħu huma disponibbli anke qabel id-data tal-2020. Imma mbagħad irridu naraw x'ser jiġri fir-rigward tal-qasam ta' trasport tat-tabija fejn pereżempju ikun hemm vannijiet jew trakkijiet li jġorru freezers u containers li jkesħu u mhux bil-fors li jkun hemm gassijiet sostituti li jkunu alternattivi għalihom. Anke fuq ir-rigward it-tekniki ta' tkessih, sar progress kbir, iżda xorta waħda rridu noqogħdu attenti nżommu f'moħħna ċertu affarijiet. Per eżempju fil-pajjiżi tal-Mediterran hemm operaturi li jużaw dan it-tip ta' tamir li kessa fuq il-vannijiet u trakkiet u issa tnajdulhom biex jaqbdu ma jużawhomx mill-lejl għannar nar minħabba l-gassijiet u l-emissjonijiet tagħhom. Nafu li dan iżid ovvjament l-ispejjeż tal-operazzjoni tagħhom u ixekkel il-kompetittività. Għalhekk jiena nemmen li jekk aħna nżidu baxar darbiet il-kategorija fejn huwa permessibli li kollok dawn it-tip ta' missjonijiet, dan jakkomoda laboraturi iż-żar iżda mhux il-kbar. Dawn huma l-punti ewlenin iktar importanti li naħseb li fuqhom irridu naħdmu aktar u dan jimxi skont il-linji li fuqhom jiena ħejjejt il-proposti tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi, sinjura Meissner. Grazzi, President. Jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega li sawar dan ir-rapport. Id-daqs ta' din tip ta' missjonijiet huwa xi ħaġa li jmur madwar 13 13%. Hemm tliet tipi ta' gassijiet li għandhom x'jaqsmu mal-vetturi eh, li jintużaw fit-trasport pubbliku anke fil-qasam kummerċali, qed nitkellmu dwar vetturi li jintużaw fit-toroq, ma mhux biss hemm anke ferroviji u ajruplani li jużaw dawn it-tip ta' gassijiet. U għalhekk irridu naraw eżattament kemm huwa ta' sogru dawn li tuża dawn it-tip ta' gassijiet, x'inhuma l-iktar elementi importanti fil-qasam ta' trasport u anke l-rapporter u l-kollega mill-PPE irridu jitkellmu fl-imkien u nixtieq nistaqsi l rapporter Ikkonsidrajtu x'effett ikollu jekk aħna ngħidu li dawn dawn il-gassijiet irridu nużawhom x'effett ikollhom fuq l-SMEs li jkunu dejjem f'moħħna meta nikkonsidraw l-impatt li jkollhom id-deċiżjonijiet tagħna irridu naraw jekk ser ikun hemm ukoll skadenza marbuta ma' trasport bil-ferroviji u rridu naraw jekk eżattament irrid ikun hemm rapport u evalwazzjoni kull ħames snin. Dan ikun pożittiv, aħna rridu xi ħaġa li tkun favur l-ambjent minn tal-inqas u għalhekk irridu nitolbu rapportar lura kull numru ta' snin. Irridu nikkonsidraw ukoll l alternattivi bir-reqqa għaliex qed ingħatu ħarsa lejn it-trasport kollu kemm hu irridu nqisu wkoll l-investiment u nkunu sensibbli fuq dan l-affarijiet u anke nqisu wkoll l-affarijiet differenti li kienu jinsabu fil-white paper li kienu relevanti. L-idea hija li bil-mod il-mod nkun nistgħu waslu xi Grazzi. Il-President. Tixtieq titkellem? Jek permettu li nixrof ftit qabel nibda diskors tiegħi. Tajja pues. Tajja pues. L-ewwel trid biex tibda titkellem hekk jgħidu Issa, grazzi President. Dispjaċini li ma kontx preżenti għal ħafna mid-dibattitu, iżda jiena xorta waħda sodisfatt li għandi din l-opportunità biex nitkellem fil-qosor fuq dan ir-rapport. Fuq regolamenti tal-gassijiet fluorinati. Aħna parti mit-trasport minn kumitat ta' trasport u meta bdejt nħejji rapport sirt naf li għanna dawn it-trakkijiet u l vanniet li jkollhom il-containers bil-freezers, etc. u li jużaw dawn it-tip ta' gassijiet u għalhekk l-iktar ħaġa importanti huwa li meta jkun qed jaħdmu dawn it-tip ta' gassijiet u tamir fejn hemm dawn it-tip ta' gassijiet jgħaddu minn ċertu ħata fit-toroq, ikun hemm ċertu tiswijiet fit-toroq u għalhekk ikollok ċertu gassijiet li jnexxu. U għalhekk hemm żewġ oqsma li nixtieq nitkellem dwarhom. L-ewwel nett fuq l-użu gradwali, inqas użu gradwalment ta' dan it-tip ta' gassijiet. Is-sur Parnio semma dan il-punt. U nafu li dan ser wassal Sabiex bekk ikun hemm impenn xi kultant żejjed biex dawn l-emissjonijiet jitnaqsu bil-mod il-mod. Pass Eichhout u anke s-Sur Leinen fil-Kumitat tal-Ambjent iktar rib li jużaw il model tal-Kummissjoni iktar, xaħġa iktar mir rekomendazzjonijiet ta' Eichhout u ta' Leinen hija daqsxejn iżejjed fl-opinjoni tagħna. Aħna naħsbu li għandna ngħaddu lejn projbizzjonijiet fis-settur ta' trasport. Sabiex bekk nippruvaw innaqsu il-potenzjal tat-tisħin dinji GWP ta' dawn it-tip ta' gassijiet li jintużaw kemm fit kessiħ fir rigward il-vetturi fit trasport u aħna nissuġġerixxu li l-vanijiet li jkollhom dawn it-tip ta' freezers ikollhom proibizzjoni għal tip ta' kimiki HFC u FGHGs sal-2025 għal vannijiet Mbagħad tal-tamir tal-arja kondizzjonata sal-2025, għal ferroviji sal-2027 u għal bastimenti u kol sal-2027 u fuq il-karozzi tal-linja mbagħad sal-2020. Dak kollox li nixtieq ngħid, Sir President, u nħares il-qoddim biex nara biex nsegwu l-kumplament tad-dibattitu u nimxu l-qoddim minn hemm. Grazzi. Suzy Iber, għandek bżonn tixrob intu ukoll? Le? Tajjeb wisq. Pala jisijar aħna nappoġġaw il- pass lejn alternattivi aktar favur l-ambjent ta' dawn it-tip ta' gassijiet, irridu jkunu tekniki dawn l għażliet irridu jkunu vantaġġuż ekonomikament u titqis l-affarijiet kollha mhux ikunu ta' piżżejjed fuq l-SMEs. Fuq kemm tibda tnaqqas bil-mod il-mod dawn it-tip ta' missjonijiet irid ikun gradwali, tittara l-ħeffa, aħna kontra l-ħeffa zejda li tmur lil mill-proposta tal-Kommissjoni għaliex trid tkun fattibbli u rrid ikollok biżejjed kwantitajiet ta' dawn it-tip ta' gassijiet u gassijiet alternattivi li tuża flok dawn it-tip ta' emissjonijiet sad-data tal-iskadenza. Anke fir rigward ta' klien fuq is-suq, f'dak li għandu x'jaqsam HFCs. Aħna naqblu ma' dan l-impenn, naqblu ma' l-impenn tar-rapporter li proibizzjoni ta' tamir ta' daqs ta' ħames tunnellati jista' jwassal għal pis finanzjarju żejjed speċjalment fuq l-SMEs. Fuq il-proposta tar rapporter fuq l-inklużjoni ta' trakkijiet u vannijiet ta' inqas minn 3.5 tonnellati fil-ambitu ta' din ta' dan ir-regolament, aħna kawti fuq din il-proposta mill-ġdid titqot attent li ma timkunx qed timponi pis eċċessiv fuq is-settur ta' trasport u b'mod partikolari mill-ġdid imħażbin dwar l-impriżi żaru ta' daqs medju. Dejjem kwistjoni delikata u dan japplika wkoll għal dan ir-rapport bħala kwantità massima fl-annes numru 5 fir-rigward il-kwoti għal HFCs dawk li jkunu fis-suq sensittivi ħafna u għalhekk aħna rridu ndaħlu dawn il-kwantitajiet fl-artiklu 19. Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Foster. Grazzi, President. Sur Ziber tkellem dwar li naqsu gradwalment dawn l-emissjonijiet, hemm xi punt addizzjonali nixtieq nagħmel jien minn ħatijaj fir rigward il-skeda tal-ħin per eżempju l-prodotti frizzat li jkunu qegħdin jiġu mobbija fuq dawn it-trakkijiet li jużaw dan it-tip ta' tkessih. Ħanaqbdu ngħidu li mussa se nkunu nistgħu mmexxu fejn fin legumi u affarijiet bħal dawn. Le, rridu għadu attenti għat-trakkijiet, imbagħad fi rigward il-containers irridu nqisuhom u ma naħsibx li jkun xira li ninkluduhom f'dan ir-regolament Ovvjament il-Kumitat tal-Ambjent ħajkollu opinjoni differenti kemm xejn, imma jidher li hemm kontradizzjoni dan huwa l-aħħar punt tiegħi fuq il-skeda ta' ħin. Għaliex fuq l-emenda sitta qed nitkellmu dwar ħames snin u mbagħad emenda oħra titkellem għal 11 sena u għalhekk hemm ħaġa tikkontradiċi l-oħra. Aħna naħsbu li perjodu ta' ħames snin huwa qasir wisq fil-fatt. U li kollox ma kollox il-kollegi għamlu ħafna mill-punti li xtaqt nagħmel jien u naħseb li naqblu fuq il-maġġoranza tal-dokument. Grazzi Surrika. Grazzi President. Nixtieq irressa mistoqsija lill-Kummissjoni. Ma nafx kemm hija relevanti imma nixtieq li kolli xi tweġibiet. Xrabta hemm bejn l-HFC jew il-gassijiet tal-effett serra fluorinati u il- l-aerosols li u tip ta' sprays li jintużaw li l-om projbiti għal ħafna snin. Hemm xi rabta bejn dawn minħabba li l-HFCs huma preżenti fiż-żewġ tipi li semmejt. mbagħad, fuq l-amla ta' dawn il-gassijiet għandkom eżattament l-amla preċiża fir-rigward trailers li kollhom freezers fuq wara, etc. u hemm il-proporzjon ta' din il-kimika tista' tintuża proporzjon, jista' jintuża proporzjon biss ta' din il-kimika jew le. Eżattament. Il-proporzjon kemm ikun importanti ta' dan it-tamir li jrid jiġi adegwat. Grazzi. Fil-qosor, s sur Grosh. Diġà ħafna minn mistoqsijiet li kelli tresqu fuq l-FGHGs u l-HFCs. Xit tkun l-spiża ikun daħlu dawn il-miżuri kollha u jekk jiġu implementati. Hemm min qed jgħid li vera tiswa flus u żejjed oħrajn qed jgħidu li mhux se tiswa wisq. U t-tieni fuq l-alternattivi li hemm. Nixtieq nkun naf jekk l-alternattivi proposti jistaw jitqisu bħala affidabli. Hemm numru ta' kwistjonijiet li jistaw jitqajmu fir-rigward is-sikurezza, is-sigurtà u ta' bilħaq is-saħħa. It-tielet net diġa kellna esperjenza fl-modi fejn ikonna teknoloġija involuta fil leġiżlazzjoni Jekk inti tistabilixxi skadenza ma mbagħad ma tkunx eżattament ċert kif ser jivolvu l-affarijiet, xiġri. Xi kultanti ikollok tirtira il-leġizlazzjoni pjanata fl-aħħar moment jew inkella tipprova tadatta fl-aħħar net. U għalhekk l-iskedi u l-iskadenzi li ġew stabiliti mill-Kummissjoni ġustifikati jew le fid-dawl tal-arfin li għandna bħalissa. Diffiċli ħafna għalina meta jkollna dan it-tip ta' rapport. Tekniku ħafna, għandek ħafna kontradizzjonijiet fih u ma jamilix ma jamlinix il-ħajja faċli għalina biex nippruvaw naddu leġizlazzjoni għaqlija għal daqstant nixtieq nisma' tweġibiet preċiżi ħafna minnaħat tal-Kommissjoni. Grazzi. Grazzi qabel man daħħal l-Kommissjoni nixtieq insemmi l-punti li għamlu xi eh, membri għabli fir-rigward mhux biss il kustjoni ta' trasport imma anke tas saħħa. Fil-kostituenza tiegħi hemm il-kwistjoni dwar l-arja li jihdu dawk li għandhom lazman, jużaw l-inhalers, u hemm kwistjonijiet seri ħafna li morru li l inmi trasport ma kwistjoni kruċali li tqajmet fuq dan il-punt, xinija l-valutazzjoni tal-impatt fuq dan. Kien hemm valutazzjoni tal-impatt dwar ser ikunu l-ispejjeż sur rejna mid-diġi tibdil fil-klima Fejn inti? Jekk jogħġbok, grazzi. Iva, grazzi President. Għanna numru ta' mistoqsijiet preċiżi ħafna u qed inkunu mitluba li wiġbuhom mod preċiż ukoll. Nixtieq nagħmel dan billi nagħmel referenza għal valutazzjoni tal-impatt li kellna li ġi preżentat u twettaq għabbażi ta' studju komprensiv ħafna fuq dal-qasam kollu. Għana provanati t-weġibit preċizi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet kollha settur b'settur fuq l-analiżi ta' kemm huma disponibbli l-alternattivi għal dawn il-gassijiet u il-potenzjal għal suq u l-iżvilupp ta' dawn l-alternattivi. valutazzjoni tal-impatt l-istudju tagħna u l-proposta tagħna kellhom approċċ konservattiv ħafna għal daqstant. Aħna ma konsidernajniex l-ebda alternattiva li sissa għadhom mhux disponibbli bisħieħ u li huma siguri daqs l-alternattivi tal-HFC u siguri kemm jista' jkun u effiċjenti fl-użu tal-enerġija kemm jista' jkun. Għalhekk kien hemm kriterji ta' esklużjoni għal konsiderazzjoni tal-alternattivi li ma ser ikunu u anke meta ġejna l-konklużjoni pereżempju fuq il-conditioners iż-żar li tista' tressaqhom jekk ser tagħmel proibizzjoni fuqhom jew le dan ġi bbażat fuq konklużjoni ikkonfermata li l-alternattivi diġà disponibbli fuq is-suq u hemm ukoll mhumiex HFCs imma HCs, ċfe hydrocarbons. Dawn jistgħu jintużaw b'sigurezza totali. Imbagħad, kien hemm mistoqsija kemm xrabta fuq sustanzi li naqru l ozonu speċjalment CFCs, jekk tużomx fil-lanet um, ta' deodorants per eżempju, jew sprays, eccetera Iva hemm rabta li HFCs jintużaw bħala sustanzi li jieħdu post l-sustanzi ta' qabel li projbejna, iżda ta' sekwit dawk is-sustanzi li naqru l-ozonu ħadu postom gassijiet li ma jkollhomx HFCs fihom kif semmejt l-HCs il-hydrocarbons. Fuq l-isma tas-suq dawn huma spjegati b'mod estensiv kemm fil-studju preparatorju tagħna kif ukoll il-valutazzjoni tal-impatt, ġifiri l-aerosol jirrappreżenta madwar taħt l-10% tal-użu kollu fil-waqt li refriġerazzjoni rib 80% tal-użu kollu fil-qasam. Kollox ma kollox, ovvjament aħna kuntenti b'din l-opinjoni, li l-opinjoni taqbel ma l-approċ ġenerali, iżda mbagħad fuq dan l-approċ konservattiv aħna użajnieh għall-iżviluppi biex u jekk innaqsu majnaw iktar il-pass gradwali li jem biex naqsu dawn l-emissjonijiet nkunu tlifna opportunità importanti li għanna. Nkunu edin nxeklu il-possibilitajiet u benessri għal 20 ta' snin fil-futur. Fuq settur fuq setturi speċifiċi fit settur ta' trasport rridu nqisu kull mezz ta' trasport wieħed wieħed Fuq il-mistoqsija jekk inkludejniex għala ma inkludejniex containers jew le u tħassib dwar l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri, miżuri fuq it-tamir u containers li jiċċirkolaw mod ħieles fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea, jekk nagħtu ħarsa pereżempju għal containers li jkun hemm li jkunu mobbija fuq il-bastimenti fuq il-baħar, Titqod attent għar-regoli li għandek. Element importanti fil-proposta huwa l-projbizzjoni fuq il-precharging ta' tamir. Dan din hija miżura li tippermetti li nindirizzaw ukoll dak it-tamir li jkun mimli b'dawn it-tip ta' gassijiet barra mill-Unjoni Ewropea u hemm periklu ta' bilħaq li l-mekkaniżmu tagħna biex innaqsu dawn l-emissjonijiet ikunu jistgħu jduru miegħu minħabba l-importazzjoni dejjem tiżdid ta' dawn it-tip ta' prodotti u għalhekk ikun kruċali li noqogħdu attenti u ikonna ambitu wiesa. Jekk hemmx biex erfinar involut biex nindirizzaw il-ħtiġijiet speċifiċi ta' kull settur tas settur ta' trasport, aħna lesti ovvjament li nitlu f'din it-tip ta' diskussjoni. Fuq il-projbizzjoni, fuq l-ojsu tal- ehm, livelloli ta' HFCs aħna qed nagħmlu limitu massimu ta' 5 tonnellati. Din il-miżura m'għandix lan li ġiel l-operaturi biex ibidlu t-tamir tagħhom Lan huwa li tapplika biss fejn tista' tibdel dan it-tip ta' refrigerants dawn il-gassijiet li jkesħu u tkun tista' xorta waħda tħaddem is-sistema b'dawn il-gassijiet alternattivi. ċertu mill-ambiti tal-miżuri tagħna mhumiex riġidi aħna lesti li nirriflettu aktar u naħdmu fl-imkien biex niflu xi emendi li diġà rajna sissa. Barra minn hekk kien hemm proposta wkoll sabiex nanticipaw u jkollna reviżjoni kompleta iktar kmini minn dak li ġi propost. F'dan ir-rigward, aħna nitolbukom tanalizzaw bir-reqqa l-affarijiet Aħna qegħdin fi stadju fejn għandna dan it-tip ta' rapport Diġa qed nitolbu analiżi diffiċli importanti ħafna kemm jista' jkun u barra minn hekk rridu noqogħdu attenti sabiex bekk niddefinixxu miżuri oħrajn ta' politika li mmorru lil inn mill-2020 u jaslu saħan sal-2030. Għalhekk irid qogħdu attenti li ma nitolbux għal rapport fi stadju fejn diġà hemm ħafna eh, diffikultajiet, hemm ħafna tbassir ta' teknoloġija alternattiva ma, ma nistax nitolbu għal perjodu wara dan għax għadu mhux possibbli li tbassar diġà minn issa. Issa fuq it-tweġibiet tiegħi ma tantx kienu preċiżi, ma nirreferi biss għall-istudji li saru u nista' issa ndur għall-impatt għall-impatti u dak li hemm fil-valutazzjoni tal-impatt. Skont il-modellar tal-impatt fuq il-prodott gross domestiku dan ser ikun 0.009% fuq l-ispejjeż globali użajna żewġ tip ta' modelli biex nikkalkulaw l-impatt fuq l-impigi, wieħed wassal biex 7000 impig jinkisbu u l-modelli ieħor wasal konklużjoni li nitilfu 16 il-1000 impik. Ġifiri aħna diskrivejna li dan l-effett ikun marġinali minn numru sħiħ ta' setturi li ħaj jaqsmu dawn l-effetti, dan l-impatt negattiv jew pożittiv skont il-modell, u l-industrija tal-Unjoni Ewropea li verament avvanzata biex tiżviluppa tqejjid fis-suq ta' teknoloġiji alternattivi ħat kampa u tkun tajnuna wkoll l-dawk il-kumpaniji biex jiksbu iktar isma tassu internazjonalment internazzjonalment ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna ma nafxek eh, Jonik ixtiqx eh, jikommenta minħabba li u esperti dwar dan is-suġġett. Jekk le nista' forsi nirrepeti eh, l-iskadenzi. Mela, il-26 ta' April imorru it-trasport ta' trasport il komitat ta' Trasport fit-30 ta' Mejju u mbagħad naddu għal Komitat tal-Ambjent fit-19 ta' Ġunju ġifieri. L-iskadenza għat tressiq tal-emendi hija 26 ta' April. Issa eh, naddu għal rapport dwar il-servizzi ta' nolijiet elettroniċi u sistema ta' vinjetti għal vetturi privati fl-Ewropa. Iva, eh, fil li kellna qabel jena spiegajt l-spont għanna bżon sistema iktar immirata għaliex is-sistema tagħna hija bbażata fuq uh, nuqqas ta' implementazzjoni ta' leġislazzjoni illi għandna. Nixtieq lu qabel kollox Shadow Rapporters għal laqa produttiva li kellna l-ħamis illi għadda u riżultat ta' dan irnexxilna namalgaw naqdu flimkien 66 eh, emenda. Is-sitwazzjoni attwali hija illi eh, ikolli ngħid illi l-emendi ġew proposti tejbu il-proposti oriġinali tiegħi. Għalhekk l-ewwel qabel kollox iridu narfu illi l-input li poġġew ix-shadow rapporters kien tassew eh, pożittiv u nittama illi saqada eh, inkomplu intejpu eh, dan ir-rapport. Sfortunatament għandi kif wasalt għawek u kien hemm laqa' nofsija ilu li għadu kif eh, intem, ġifiri, jekk xi membri għandhom xi riservi eh, jina ehm, lest li nil-aħom. Grazie ħafna Sir Higgins u issa eh, il-delegat maskili li kena, daqqa wahda mbide, il delegata femminili li kena fil-fat imbidlet f'delegat maskili. Iva, grazzi ħafna, Sur President, għawakanna uh, u dinna kwistjoni importanti, nishtiq nibda billi nirringrazzja l rapporter aħna bħala grupp eh, naqblu mal approċ ġenerali u eh, nittamaw illi issi progress mill-aktar fis possibli f'din is-sistema. Nizguraw illi ikonna sistema waħda matwar l-Ewropa kollha. Bla dubju għatem ħafna xogħol xisir dwar il-proposta ta' kompromess tal-dan rapporter Għanna komment x'namlu partikolari dwar wieħed u tnejn. Jekk wieħed jirriferi għal bżonn uh, li konna din it-direttiva, aħna nħossu li hemm pjantazzjoni wieħed biss. Iżda eh, jista' jkun hemm diversi raġuni għax mhux qed nagħmlu eh, progress. Forsi għanna bżon nitkellmu dwar l-inizjattivi leġislattivi kif ukoll eh, inizjattivi oħra tal kummissjoni għaliex nemnu illi hemm bżonn ikun hemm inizjattiva aħna nħossu illi l-ewwel għandna bżonn nieħdu dan il-pass uh, u li jemson naħdmu fl-imkien biex ikunu għasanna nofs triq ftik li hija l-interoperabilità issa fl-aħħar mill-aħħar rridu nizguraw illi ikonna sistemi differenti interoperabbli madwar l-Unjoni Ewropea kollha illi jiskuraw illi sewwieqa kunu jistgħu suq madwar l-Unjoni Ewropea permezz ta' abbażi ta' sistema waħda li hija interoperabbli bisħieħ. U naħseb illi hemm ħafna x'tista' tagħmel kummissjoni, pereżempju jekk inħarsu lejn il-ko finanzjament tal-programmi TNT. ħafna dwar xi xwed jagħmel riċerka u ir-riżultati tal-riċerka mbagħad jistgħu jiddaħlu fl-ekwazzjoni kollha kemm Mbagħad dwar sistemi ta' uh, nollijiet uh, eh, elektroniċi. Dinja possibilità aħna naqblu maħħa, pero naħseb li jemżon nibqaw neutrali f'dik li teknoloġija, barmelek naqblu eh, għal uh, l-appell ta'kom sabiex namlu riċerka f'dik li huma uh, sistemi uh, illi huma bażati fuq il-riċerki Umbat dwar kompromess ħamsa, aħna nħossu illi dan ma jirriflettix bisħiħ il-ħsib bażiku dwar l-emendi li tresqu b'mod partikolari nħossu illi l-istati membri qed jitħallew il-bot minn min manuvri minn xantom xiamlu. Fidejhom qed jitħalla jekk daħlu xewle in-nollijiet u anka huma jridu jifmu xiamlu mitħul minn dawn in-nollijiet. E, sissa il- pjan direzzjonali kien illi jerġaw jinvestu eh, tħul minn dawn in-nollijiet sabiex l-infrastrutturi ikunu iktar sostenibli. Aħna nixtiequ illi dan ikun rifless f'emenda ta' kompromess. Mbagħad b'mod ġenerali nixtieq ngħid illi aħna nappoġġaw b'mod ġenerali il-proposta tiegħek u jekk forsi tista' tilqa' l-proposti tagħna aħna nkunu tassew kuntenti. Grazzi ħafna, Sur President, jina qed nitkellem fissem Klins, il-Shadow Rapporter, illi eh, xtaq eh, ikun għaw iżda ma setax eh, u ma laħħax kun għaw. L-għabel mela, kollox nirringrazzja Sur Higgins għal dan il-rapport, ilna niddiskutu dwar din il-kwistjoni u għal eh, l-utenti Ewropej eh, tkun ħaġa pozittiva li jkun hemm sistema armonizzata madwar l-Unjoni Ewropea. Nafu li hemm sistemi differenti uh, eh, fil-Stati membri differenti u għassur Klintz u importanti ħafna illi sistema ta' nollijiet u ta' vinjetti Eh, ta' dawn stickers eh, ser ikunu importanti sabiex in-nies ikunu jafu l-pubbliku ikun jaf eh, kif taħdem sistema tkun sistema trasparenti u tkun taf x'għandek tħallas meta tkun qed tivvjaġġa fejn fl-Unjoni Ewropea. U għed ikun irrid jikkunsidra wkoll it-teknoloġija l-ġdida, l-użu ta' sistemi ta' GPS u tal-ċellulari. Uh, u kif wieħed jista' ħallas għas-servizz dan huwa wkoll relevanti ħafna f'dan il-kuntest. E, il, il dan il-pass intermedjarju e, kun importanti għaliex aħjar pass zar mill-li lebda pass hemm li nimxol l għaliex xejn ikollok reġun illi lest illi jibda jieħu passi iżda reġuni oħra le, allora ta' min nibdew minn ximkien. U naħseb dan huwa ehm, il u naħseb illi s-Sur Higgins għajjem il-punti l-oħra li kieku xtaqna għajmu aħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Niskuza ruħi illi Eh, kelli noħroġ fil-bidu ta' din il-laqa, eh, fil-bidu ta' dan il-diskussjoni, iżda kien hemm hemm laqa oħra għaddejja bħalissa tal-affarijiet legali tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u ta' FAM. U huwa eh, dibattitu dwar il-pozizjonijiet tan-nisa, il-ruol tan-nisa f'pożizzjonijiet qolin u naħseb li allura huwa dibattitu interessati ħafna. Iżda l lura dwar din id-diskussjoni. Grazzi ħafna l-rapporter għaliex huwa għamel tassew sforz. Eh, kellna dibattitu pożittiv fi Strasburgu. Issa kwistjoni li għadha miftuħa hija illi bilna b'mod ġenerali illi ma jridx ikollna referenza għal regolament. Iżda fit-tliet kompromessi hemm referenza għal dan il-regolament. Allura hemm bżonn illi eh, nħarsu xejn aktar birreq għalej din il-kwistjoni ma naħsibx illi din hija dan huwa dak li tixtieq il-maġġoranza eh, skont ma ħareġ minn dibattiti li kena fil-passat. Mbagħad tkellimna wkoll dwar eh, l-status legali illi dan kollu ser ikollu. Għalix, jekk l-istati membri iridu jimplementaw dan, ma naħsibx illi ħajkun hemm xaħat illi waqafhom illi jagħmlu dan, u naħseb illi uh, bekk jista' ikolna aktar armonizzazzjoni jekk ikolna eh, regolament. Iżda eh, eh, l-inklużjoni ta' dawn referenzja kwistjoni importanti ħafna għalija u għalhekk irridu niddeċiedu jekk hux se referenza għal regolament jew le. Barra minn hekk hemm xi kwistjonijiet eh, importanti ħafna li huma koperti mill-kompromessi għalhekk grazzi ħafna għar-rapporter lir-rapporter għal dan aħna nħossu illi hemm bżonn ukoll nibqgħu neutrali f'dik li teknoloġija dan huwa aspett tassew importanti. Ma nixtiqux illi ikon hemm ċerta tip ta' apparat partikolari illi jissemma hawnhekk u illi waqafna milli nersqu l-qoddim meta l-affarijiet jevolvu wkoll. Għalek, uh, l-implementazzjoni u uh, l-aspett uh, eh, xjentifiku spiss uh, ikunu uh, irraġuni raġuni għaliex dak li s-possar ma jkunx fil-fatt seħ. U eh, xinu l-punt allura illi nkomplu nerġaw nqajmu diskussjoni darba wara l-oħra wara l-oħra sakemm ma niskurawx ruħna illi eh, l-affarijiet ser ikunu implementati sew u illi din li jisir monitoraċ tal-implementazzjoni. Nasabu ukoll l-importanti illi kunem il possibilta li eh, eh, namlu sanzjonijiet fuq dawk l-istati membri illi ma jirrispettawx uh, il-regolament. Ġi wkoll suġġerit Mr. Sanders eh, għalkemm jiena jkolli nammetti illi ma kienx ċar eżatti uh, li ma raġunijiet, li ma reġuni eh, huma uh, illi huma preparati sabiex jibdew din is-sistema ta' nollijiet rajna illi l-affarijiet jistaw jibqaw għaddejjin għal ħafna żmien u huwa importanti li nkunu ċari dwar għal xiex qed nimmiraw u x'qed nippruvaw nintroduċu. U ma rridux nħallu eh, spazju għal interpretazzjoni differenti. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja Sur Higgins għal ħidma tiegħu f'dan ir-rapport għalkemm forsi hemm xi punti illi ma naqbilx fuqhom u fil-fatt nixtieq nibda billi nirreferi għal fatt illi aħna ma nħossux illi um, bżonn li nibnu regolament b'direttiva. Inħossu illi dan mhuwiex l-approċċ li għandna nieħdu sabiex intejbu l-interoperabilità ta', ta dawn is-sistemi. Fit-test ħarġet, mit-test ħareġ illi l-istati membri għandhom jagħtu importanza għal eh, sistemi li huma bbażati fuq id-distanza aktar milli fuq iż-żmien, fuq il-ħin. ċerta ċirkustanzi, però fl-Ewropa nafu li F'ċerta każijiet ikollok trakkijiet kbar jivvjaġġaw tul il-ġurnata tul il-lejl eh, minn stat membru għal stat membru ieħor. U għandu jkun fidej l-istat membru, għanda titħalla fidej l-istat membri li identifikaw li ma approċ għandhom jadottaw. Mbagħad dwar il-reġuni eh, eh, illi jistaw jibdew dawn is-sistemi ta', nolijiet. Eh, f'ċerta reġuni dan jista sistema ta' nolijiet tista' tkun aħjar mm. forsi l-approċ reġjonali jista' jitqies f'ċerta ka. Grazzi ħafna, Sur President, jiena nixtieq ngħid grazzi l rapporter tagħna. Uh, Fl-opinjoni tal-grupp tal li nirrappreżenta jiena, din il-proposta forsi qed tmur kontra għanna ċirkustanzi differenti u dimna għanna situazzjoni differenti fl-istati membri differenti uħut mill-istati membri ħadu pjan ta', azzjoni mod oħrajn ieħor. U hemm ħafna eh, differenzi, però b'mod ġenerali naqbel ma dakollu kollu li għal qabel. Grazzi ħafna Sur President U tassew nirringrazzja l-Sur Higgins. E, eh, Xem bis ftit punti li nxtin għajem. Fuħut mill-premessi referejna għal eh, prinċipju ta' min juża. Jew il-prinċipju tal- tal-fatt illi min inġess iħallas u min juża iħallas. Wieħed jittama illi nkunu daqsxejn aktar konsistenti f'dak illi nkunu qed ngħidu hawnhekk fil-premessa eh, għal kompromess ħamsa. Grazzi ħafna. Iva, eh, l-ewwel qabel kollox niskuża ruħi għax ma konċ għawek qabel kien minalija illi stajten laħħaq zewċa affarijiet f'daqqa iżda fil-fatt ma kien marna xilix. Mela, ehm, ħaluni inkompli fuq il-punt fuq punt li tqajjem qabli jekk aħna nużaw il-flus minn nollijiet u nkunu nistgħu nużaw mal-manutenzjoni ta' toroq, dan ikun tassew tajab ħafna. Issa jkunu qed imorru kontra il- dan ikun fil-kompetenza tal-istati membri. Eh, per eżempju fil-Germania dak li qed jiġri huwa illi m'għandniex biżejjed flus għal manutenzjoni tat-toroq. fil-fatt in, in ġenerali anqas biss flus għal manutenzjoni tat-toroq aħseb wara għal bini ta' toroq ġotta. U donnu għanna problema għaliex il-miżuri li ġġaġew introdotti, dawn id-dispożizzjonijiet li ġġaġew introdotti, mhux dejjem qed jiġu implementati għalhekk hija kwistjoni ta' infurzar illi rridu nżommu f'moħħna. U għalhekk qed insejħu l kommissjoni sabiex tagħmel monitoraċ tas sistema tiżgura illi l-implementazzjoni tajba tkun qed tiġi rispettata. Mbagħad bilna ħafna ta' ilu issa li sal-2010 kellna naġġornaw u nirranġaw il-pozizjoni tagħna sabiex inkunu minn ta' qudiem net nkunu ekonomija ibbażata fuq it-teknoloġija u fuq l-arfin. ta' tassew ma rnexxilniex nagħmlu dan. Iżda hekk ħafna lok għal innovazzjoni u ċerta situazzjoniet hemm ħafna sistemi ta' noliet tassew avvanzati. Għalhekk wieħed jistaqsi jekk ux ser inkunu nistaw nużaw l-teknoloġija l-aktar avanzata għal din is-sistema. Din isa din hija kwistjoni ta' nisfruttaw sistemi li ġaj jeżistu hemm bżonn ikun hemm interoperabilità iżda tassew hemm bżonn eh, nieħdu l-pass li jmiss sabiex nintroduċu iktar eh, teknoloġija ma naħsibx illi din qed tingħata bżejt importanza. Mbagħad kwistjoni oħra hija illi jekk l-istati membri eh, iżommu f'idejhom l-dritt illi deċidu huma jekk jintroduċux is-sistema u liema sistema jintroduċu jekk hux ibbażata fuq żmien jew fuq distanza, wieħed ikun uh, tal-opinjoni illi ikun hemm sistema Ewropea. U wieħed jittama illi jekk wieħed qed jivvjaġġa mit-tramuntana għal nofsinhar ta' l-Ewropa tal-Ewropa ma jkollokx ħafna sistemi differenti. Din tassew hija eh, uġeħ ta' ras għal ehm, għal ah, sewwieqa hemm bżonn ikun hemm l-istess eh, sistemi ta' ħlas, hemm bżonn li jkun hemm il-possibilità li wieħed iħallas qabel, hemm bżonn li wieħed ikollu kapaċità li li jagħmel prenotazzjoni minn qabel, li jibbukja minn qabel. U hemm bżonn illi nkunu żguri niċċertaw rwieħna kif jista' jkun hemm iktar trasparenza għall-utenti. Sabiex dawn eh, l-utenti jaraw eh, b'mod ċar kif ħat ikunu uh, kif ikunu qed ħalsu u Eh, kif eh, eżattament fejn, għal xiex eżattament qed iħallsu, però b'mod ġenerali dan ir-rapport huwa rapport pożittiv ħafna minn ħata Sir Higgins u naħseb il-permezz tal-proposti ta' kompromess u jekk naħdmu fuqhom forsi nkunu qed uh, jirna xilna eh, nirranġaw eh, uħut mill-lementi il-mumiex eh, parti minn dan il-lementa. Grazzi ħafna Sir Higgins, grazzi ħafna ta' dan il-rapport. Meta bdejna nitkellmu dwar dan il-rapport, aħna konna nfasizzajna ċerta aspetti importanti, ejja nfaċilitaw daqsxejn ħajitna. U naħseb li importanti għal kulħadd illi eh, meta aħna nivvjaġġaw madwar l-Ewropa konna sistema uniku illi eh, jippermettilna illi mhux ma' kull frontiera li nitqgħu maħna rridu nqogħdu nifmu eżattament kif jaħdmu l-affarijiet għalhekk namlu ċerta armonizzazzjoni ta' sistemi għal żewġ raġunijiet importanti. L-ewwel għaliex għandna qudiemna sitwazzjoni ta' sew imħawda u iktar u iktar għaliex il-motorways qed ikomplu jikbru għaliex illum hemm proġetti uh, ta' sħubija bejn il-privat u l il pubbliku U għalhekk jekk inħallu l-affarijiet hekk kif inhuma ser ikun impossibbli għalina illi eh, nimxu nivjaġġaw minn pajis għall ieħor. Importanti li nħarsu il-privatezza u nifmu kemm dan qed jiswilna flus. U dawn kienu l-prinċipi li jiena fuqhom sħaqt. B'mod eh, ġenerali naħseb illi dan ir-rapport laqa dawn l-affarijiet. Iżda dan it-test hemm bżonn illi jerġa' jiġi revedut. U għalek nitlob l-Sir Higgins għalix jien ma kellix ċans nħares lejn il-testi eh, ta' kompromess kull ma kelli ċans nħares lejn ma xi minuta jew tnej. Eh, appuntu nixtieq nitlob jekk dwar il-punt ta' reġjonalizzazzjoni din iktar mill tissimplifika l-affarijiet, naħseb iktar tikkumplika l-affarijiet, jimma naqbilx ma aqqas biss naqbel ma l-fatt li kunem differenzi bej pajjiż u ħraħseb wara bej raġuni bej reġuni u oħrajn. Jina nħoss l-emenda tiegħi dwar il- ġveri, emenda 22 dwar miżuri ta' ta' l-Unjoni eh, Ewropea illi eh, donnom qed jiġru inklużi eh, u qed jiġru rispettati fil-kompromess ta' dan it-test. U jiena nittama illi adapitada jkollna test armonizzat l-istess għal kulħadd għaliex l-affarijiet donnom ser ikomplu jikkomplikaw. Jiena ma nħossx illi għandu jkun hemm din is-sistema eh, ta', ta nollijiet elettroniċi na iktar f'sistema ta' eh, GPS u l-immaniġjar tal-nollijiet ta mandomx ikunu bazati fuq eh, iż-żmien iżda fuq id-distanzi sabiex kull min iħammeġ u kull min juża iħallas skont appuntu kemm juża u kemm iħallas. Grazzi ħafna issa il-Kummissjoni. Grazzi ħafna l-Sur Higgins sa' rapport tijaw. Mela, ħanżon fil-qosor. Naħseb il ħut mill-emendi illi qed jitolbuna illi eh, nestendu l-kategoriji eh, aħna favorihom u nistaw nejdu illi aħna sitra din is-sena nistaw eh, nipromovu inizjattiva ibbażata fuq id-distanza barra minn hekk il-proposta sabiex tħalli l-istati membri flessibli sabiex jiddeċidu huma il kemm ħajkunu in-nollijiet u anka jinkludu il eh, tariffi għal konġestjonijiet. Bat kienem u kol xie punti li tqajmu dwar uh, approċ tal-EETS reġjonali. Iżda ma nix namlu dan għal akkost illi inxejnu il-kopertura ehm, sħiħa tal-Unjoni Ewropea. Irridu namlu monitoraġġ ta' dawn il- proġetti bazati fuq ir reġjun biex naraw illi huma sostenibbli U dwar in-networks trans-Ewropej għanna uh, proġetti reġjonali illi ikopru kważi 70% tat-territorju tal-Unjoni Ewropea. U għed jittama li dan ikun jista' jkopri l-Unjoni Ewropea kollha. Madonna kollu hemm minn tal-inqas żewġ ementi illi eh, huma uh, daqsxejn problematiċi. L-ewwel qabel kollox ma nafx jekk jibqax dan fil-fit baqawx fil-test ta' kompromess finali l għalnet emenda 14 eh, u il-kontrolli fil-frontieri illi għamlu tajjeb għall-infrastruttura u għas-servizzi relatati magħhom. Eh, Uħut uh, iħossu illi huma għandhom dritt għal sem minn min, mill-tħul li jinġabru minn dawn in-nollijiet. U dan għas sempliċi raġuni illi l-vetturi kunu qed jiċirkolaw fuq l-infrastrutturi tagħhom. Ġifieri jekk wieħed jgħid illi eh, illi dan mhuwiex aċċettabbli. Kwistjoni oħra bħal li hija eh, u emenda oħra illi hija eh, ta' problema hija emenda seba għaliex qed eh, mhux qed tagħti każ tal-problemi kollha fil-fatt b'relazzjoni mal-GNSS u il speċifiċitajiet tekniċi ġifiri il- varjazzjoni fil-sistema ta' nollijiet għanda tkun xorta li tiżgura eh, ċerta e, armonija bejn dawk li e, jipprovdu e, eh, l-ETS u eh, għawek kun jistanka jinkludi ċerta programmi tal-computers illi eh, jgħinuna biex eh, nimplementaw dawn is-sistemi, Ma m'għandux kun daqshekk komplikat. Ġifieri jekk programmi għal skemi ta' sistemi reġjonali ma jaħdmux, nistaw għaddu mbagħad għal sistema aktar sħiħa madwar territorju kollha. Iżda l-aħħar proposta uh, Eh, skont l proposti jider illi mxin fil-direzzjoni tajba u punt li sta jiffaċilita l-affarijiet huwa eh, illi ġiġa għanna 22 ksur eh, ta' liġi dan minħabba illi stati membri ma jirrispettawx l-atti legali li jeżistu. U Ehm, nisħa fuq il-punt ukoll illi eh, għandu issir eh, monitoraġġ tal-implementazzjoni. Għal darbohra sur President, nirringrazzja u ngħid proset lil Sir Higgins u il kull min kommenta u intervjena. Yes, thank you very much indeed. Grazzi, grazzi ħafna. Mela ħanibda nintervjeni u nikkumenta fuq l-aħħar kellim il-Kummissjoni u um, naqbel ma kollox li smajna Chris l-Stalling u ħadd il kummenti wkoll in konsiderazzjoni dwar il-reġionalizzazzjoni. Is-sur El Kodiwi ukoll semma dan il-punt li situazzjoni dwar il-reġionalizzazzjoni aħna ma narawx bħala eh, pass eh, permanenti imma transitorju, temporanju. U dwar il-kummenti tal-Kummissjoni fuq id-drittijiet li jienħalsu il-sidin u l-problemi u jiena naqbel mal-Kummissjoni naħseb li hemm diffikultà hemmhekk u e, mill-pepa e, senatu rekomendazzjonijiet hemmhekk dwar emendas numru 7. Iva, qed nitkellmu dwar ir-rida politika hawnhekk. Sur Clint, jiena naqbel mal-punti kollha tiegħek Mela, kompromess wieħed jitlob l-infurzar korrekta min-naħa tal-Kummissjoni dwar direttiva u regolament sissa kellna direttiva li ma ħadmitx fil-prattika nasab il-Kummissjoni u l-membri se jaqblu. Iġifri aħna mhux qed ngħidu li bil-fors għandna bżonn li jkollna r regolament imma qed ngħidu li trid tkun xi ħaġa fakultattiva alternattiva imma din għandha tkun l-aħħar possibilità jekk mhux se jkollna mhux se niksbu infurzar korrett u dina kienet l-ikbar problema infurzar applikazzjoni korretta sur dwi balka dwi. Iva l-punt tiegħu kien u sinjura Nichenberger u kelli maħra tkellmu dwar il- kelma regolament li tinsab tliet darbit fil-meda ta' kompromess iva edem imma dem e, kamera xi ħaġa fakultattiva mhux obbligatorja. Dwar il-punti l-oħra li aħna milna iġifiri mela dwar E, l-affarijiet li jkunu neutrali e, fuq livell teknoloġiku, aħna nixtiequ li l-Kummissjoni tinvestiga u toħroġ bi proposti. Basikament mhux qed ngħidu li hemm sistema li aħjar minn oħra, le mhux qed ngħidu hekk, imma dwar is-Sinjura Meissner li eh, kienet qed titkellem flok is-Sur Clint qabel ma daħal mela eh, nixtieq nerġa' ngħid li eh, reġjonalizzazzjoni xi ħaġa temporanja. Sinjura Lichtenberg, ir-regolament irid juri li aħna serji, aħna naqblu mija fil-mija Jekk il-Kummissjoni ma tweġibx eh, mod pożittiv mela għalhekk se ngħidu li hemm bżonn li jrid ikollna regolament. U regolament mm, ma kienx jeżisti u direttiva lanqas u għalhekk hemm xi ħadd ieħor li jixtieq u jiena naqbel u koll mal-kollega Dietzekok dwar il-min li ġesi ħallas eh, vers eh, mm, um, li ċittadin li taħallas mela rridu netkellmu dwar l-infurzar dan huwa dokumentajeb kulħadd qed jgħid l-istess ħaġa u iva xir qaqat me għawun hemm imma qed nitkellmu dwar l-infurzar l-applikazzjoni li l-ħaġa ssir realtà u hemmhekk trid tieħu azzjoni l-Kummissjoni l-Istati Membri. Grazzi ħafna il-votazzjoni s seħħ għada għalhekk wasanna fit l-aġenda tagħna tal-lum issa Mela daqs ħames minuti oħra se niftħu il-laqa tal-koordinaturi, grazzi.